minħabba li eta qatlu l-uffiċjal tal-pulizija Franċiż Bekk naraw li il-kwistjoni ta' terrorizmu ma ġietx solvuta fl-Ewropa. Fismi u fisem il-Parlament Ewropew nixtieq jiena nagħti l-kondaljanzi tiegħi lill-qraba tal-persuna maqtula nittama li l-awtoritajiet Spanjoli u Franċiżi se jresqu l-ġustizzja mhux biss il-qattila imma Eh, dawk li kollha involuti fit-terrorizmu. Aħbar oħra ħażina f'Kuba xi 30 parteċipant eh, nisa tal-grupp Ladies in White ġew arrestati et jinżammu fil-ħabs il-Parlament Ewropew fl-2005 Eh, premja Ladies in White bil-premju Sakharov u um, ħsibiet um, tagħna illum din ma dawn in-nisa u il-għada diffiċli tagħhom. Issa nixtieq nimxi għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna id-dibattitu komuni fuq iż-żewġ rapporti li għandhom xieqsim mar-rapport annwali tal-BCE u ir revizjoni annwali taż-żona Euro, rapport ta' Edward Xikluna fuq ir-rapport annwali tal-BCE għall-2008 Umbat rapport minn Sven Giegold dwar id-dikjerazzjoni annwali dwar iż-żona tal-ewra u l-finanzi pubbliċi 2009 u revizjoni kif tal-finanzi pubbliċi. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu l-rapporter tagħna Sur Xikluna. Mr. President, the last two years have certainly been the most President, l-aħħar sentejn kienu sfidanti ta' sfida kbira għal Bank Ċentrali Ewropew. U r-rapport tiegħi fuq il- Beċe eh, 2008 u rapport annwali kien infassel f'dan il-kuntest. Il-rapport jifoka fuq it-tweġiba kontinua tal-bank għal-krizi, il-proposti fuq il-strategija ta' ħruġ kif ukoll l-izbilanċi li qed jiżdiedu fiż-żona Oro, kif ukoll il-forum tal-arkitettura finanzjarja tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll kwistjonijiet li għandhom x'jaqs mal-governanza tal kontabilità tas-sitwazzjoni. Nittama li inkiseb bilanċ tajjeb. Il-krizi finanzjarja u ekonomika Eh, l-akbar rallentament globali me tletenijiet u eh, wara eh, li perjodu li fejn ma tantx kien hemm tkabbir u ħafna stati membri u l-ekonomiji tagħhom għaddew minn ħafna pressjoni u kien hemm konsekwenzi reali. Ir-riżultat kien 7% ta' tkabbir biss fil-prodott gross domestiku u mbagħad naqis sa' 4% fil-2009. L-Istati membri fl-Unjoni Ewropea basru tkabbir mhux eh, fuq livell orizzontali fl-2010-2011. Hemm ħafna stati membri li qed jesperenzjaw ħafna deficit fil-budget kif ukoll dejn. Eh, dbassir tal- ħarifa 2009 eh, bassar 6.4% ta' deficit kif ukoll 78.2% ta' dejn. Dawn iċ-ċifri se jiżdiedu fl-2010 dawn iċifli li huma mek minħabba l-krisi finanzjarja u ekonomika se jdumu snin biex jewġew lura għal livelli ta' qabel il-krizi. Jiena naħseb li l-Bank Ċentrali Ewropew wieġeb mod pjuttost tajjeb għal din il-krizi. L-ewwel funzjoni tal-ECB sabiex l-istabilità tal-prezzijiet tinżamm għalkemm kien hemm pikta 4% fi Ġunju u Lulju tal-2008 li l-rati ta' inflazzjoni waqgħu imma minn dakinhar il-bank ukoll naqasla ir-rati ta' interess mill-4.25 fil-ġunju ta' 2008 issa wieħed fil-mija f'Mejju ta' 2009 sabiex ikun hemm iktar self u biex l-ekonomija eh, terġa eh, titla fuq seqajja. Wieġbu għal eh, dawn il mm, forniment ta' likwidità permezz ta' miżuri mhux standard. Għalek, il-banek li għandhom il-flus mux ta' ċittadini mux sejjaqaw. Ovvjament, it-naqis eh, fil-rati tal-interess ma kienux gbar eh, daqs ir-Riserva Federali tal-Istati Uniti jew il-Bank tal-Ingilterra. Imma għal-kem ħafna istituzzjonijiet ma waqgħux minħabba hekk ħafna banek maddewx dawn l-affarijiet lill konsumaturi u għad-detriment tal-SMEs u eh, qed inserħu fuqhom għall irkupru ekonomiku minflok ħafna banek użaw il-likwidità biex isaħħu l-pożizzjoni tagħhom u u irnexxielhom ukoll jagħtu il-bonuses. il bonuses ma nistax jiena ma namil referenza għal eh, tweġibiet eh, fil-politika li jen bżonn u ma meħtieġa li zbilanċi fiskali. Hemm ħafna taħwit eh, li qed huwa marbut ma dan is-suġġett imma forsi se nħalli l-kollega tiegħi iwessa fuq dan is-suġġett. President, jiena nemmen li d-dialogu bejn dan il-Parlament u l-Bank Ċentrali Ewropew huwa wieħed kostruttiv u qed jiżviluppa b'mod pożittiv. Xi ħaġa li jridu nibnu fuqha. Jiena nemmen li l-Parlament għandu jkollu iktar involviment fil-ħatrit tal-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank, inkluż il-President li jmiss tal-ECB billi insegu l-preċedent li intlaħaq permezz tal-proċedura għal ħatra tal-Viċi President ġit tal-istituzzjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew dan responsabbli għandu responsabilità li ċittadini Ewropew u aħna għanna nsaħħu din responsabilità l-kriżi u rrit li s-swieq li mm, jitħallow li ma jkunux regolati dawn u ma medda u friskju importanti li intemmu il- ir-riformi fis settur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari eh, twaqqif ta' tal-ESRB il-European Systemic Risk Board, tibta korp li se jkun ta' gwardjan. Iva, kelli minuta eh, jgħid is-sur Xikluna, eh, Xikluna jieqaf, ir-rapporter li jmiss Sven Gigult. Yeah. Herr Präsident. President. Ir-rapport fuq iż-żona euro u l-finanzi pubbliċi fl-2009 dan ġi miktub fi żmien meta kien hemm ħafna sfidi għaż-żona euro u l-perjodu għadu mantemx. Is-sitwazzjoni il għada ekonomika qed wassal għal ħafna inkwiet għaċ-ċittadini kif ukoll il-politiċi. U dan ir-rapport dan irċieva maġġoranza ċara flekon u kienhom spiritu ta' kompromess. Għal dak li għandu xaqsam mal bozz tal-Kummissjoni u r-rekomandazzjonijiet li ikon qed irressa qudiem il-plenarja nistgħu naraw li minn banda rridu nistabilix nsibu bilanċ fis-sitwazzjoni ekonomika ma mill-banda l-oħra il-kriżi eh, li jissa eh, kisbet ftit bilanċ u ċifri sa ikkorreġaw ruħom xiftit, xorta waħda ninsabu fit-tieni stadju tal-kriżi, ġifiri zbilanċi pubbliċi li huma kbar ħafna. Irridu namlu xi ħaġa jekk nixtiequ noħorġu mill-kriżi. Ir-rapport huwa ċara hawnhekk dwar dan il-punt, irridu aħna morru lura għar-rekwiżiti li jinstabu fil-patt ta' stabilità u tkabbim. Ma nixtrawx nitpermettu it-tfal u it-tfal ta' tfal li ikollhom bżonn ipattu għal eh, din is-sitwazzjoni tissa il-miżuri xirqa għandhom jittieħdu sabiex ikun hemm iktar koordinazzjoni aħjar irridu aħna naħdmu fuq l-iżbilanċi li hemm fiż-żona euro u nippruvaw nikkoordinaw il-politika monetarja u fiskali. L-ikbar sfida għalina fiż-żona euro hija li nieħdu approċ responsabbli sabiex insolvu l-problema. Dan ifisser li mhuwiex possibbli li mm, inżommu mal-privileġġi eh, tagħna biss tal-pajjiż stess u eh, fil- l eurogrupp hemm responsabilta kbira ħafna, jridu jieħdu l-miżuri x-xirqa għandna bżonn ta' strumenti effettivi għal koordinazzjoni ekonomika. Tieni punt tiegħi is-serħan strutturali tagħna fuq ir-riżorsi esterni fiż-żona euro eh, għandu jintemm speċjalment jekk nerġgħu ngħaddi minn kriżi oħra. Mhux aċċettabbli li s-swieq finanzjarji joħorġu mill-kriżi mingħajr regolamentazzjoni tajba. Per eżempju, fi joqsma bħal supervizjoni ma rajna l-ebda eh, proposti eh, bis-sens li ħarġu mill-istati membri meta inti kollok kriżi bħal din mhix il koezjoni soċjali li tkun minn ta' eh, quddiem, imma ir-rati tal-imax jispiċċaw li jkunu wola ħafna biex inneħħu id-dejn għalhekk għandna bżonn ta' tip ta' Eurobonds ħalli bekk nistgħu ngħinu lil dawk l-istati membri li huma iktar dajfa. U huwa importanti wkoll li għal dak li għandu xaqsam mal korrezzjoni tal-politika fiskali, eh, dil-korrezzjoni ma tistax xekkel il-poter ta' xiri, hemm bżon ta' koordinazzjoni fiskali. Il-Kummissjoni għandha bżon tressa proposta għal proposta fuq il- mm, bazi eh, ta' taxxa konsolidata u hemm bżonn ukoll li ir-rapporti joħorġu mill kull pajjiż individwali nixtiequ naraw proposta. Umbat, meta aħna per eżempju naraw xol ta' sur Monti un li nipruvaw nerġaw inkatru issu intern irrit ikollna kooperazzjoni ta' taxxa li tiġi qabel il-kompetizzjoni ta' taxxa l darboħra rridu noħorġu bi proposti ħalli bekk ma noħorġux mill-kriżi biktar dejn imma li kollna kooperazzjoni bejn l-istati membri li naċċertaw li mhux ħanħallu dan id-dejn għat-tfal tagħna imma jkollna żona euro li ta' taħdem U mhux tajb li jkollna kompetizzjoni nekattiva. Grazzi ħafna, nixtieq nilqaw nek magħna l-President tal-BCE, is-Sur Jean-Claude Trichet. President, Signori, Membri Onorevoli, jina ferm kontent li hemm dan dibattitu fuq l agenda tagħna dwar fuq l-aġenda tagħkom skużawni dwar ir-rapport annwali tal-BCE. Tinħossni onorat li qiegħed hawnhekk preżenti magħkom fuq din l-okkażjoni. Jiena naħseb li um, il-problemi li ħarġu mid-diskussjoni dan um, li uh, tapnu eh, din l-okkazjoni li nitkellmu dwar ir-rapport kif tafu il-Bank Ċentrali jieħu pjaċir bir-rabtiet eh, mill-qrib mal-Parlament Ewropew li jmorru lil lin mill-obligi tat-trattat. Matul dawn l-aħħar snin kellna ħafna minn dawn ir-rabtiet u qed neħu pjaċir li nara dan iż-żewġ rapporti ta' Sur Xikluna u Sur Giggled Dawn ir-rapporti juru kemm huma tajbin ir-relazzjonijiet li għandna bejnietna. Minħabba il-ġrajiet ekonomiċi għandna aħna nħarsu lejn il-politika monetarja. Se nitkellem dwar ir rezoluzzjoni Fil-2009 il-Bank Ċentrali Ewropew kienet jaħdem kif smajna minn sur eh, xikluna bi fi eh, eh, situazzjoni li forsi l-akademiċi se jispiegawa bħala l-ar periodu mill mitletinijat kien hemm ħafna rellentament fl-attività ekonomika matul id-dinja kollha f'April ta' mill-April ta' sena d-dieħla l-aktività ekonomika kienet tirrallenta minn min xrar liħor. Iż-żamma tal-fiduċa u l-miżuri eh, li kienu qed eh, jiġu użati, eh, il-Bank Ċentrali Ewropew irnexxielu jieħu deċiżjonijiet immedjati u li kienu meħtieġa u fl-istess waqt aħna zammejna ma lan tagħna għal li nżommu l istabilita fil-prezzijiet il-miżuri monetarji tagħna li intkom tafuhom bħala enhanced creative support dawn eh, għamlu e, tajab għal l-ekonomija Ewropea kienem ta' dinfissu u kienem titib fil-kondizjonijiet ta' finanzjament kif ukoll e, fornment aħjar ta' likwidità permezz li ma setax isir permezz ta' tnaqis fl-imax biss. U imma tnaqis fl-imax u kien ta' għajnuna għad-djar u negozji għanna aħna nżommu dawn il-mizuri fis seħħ imma rridu noqogħdu attenti u ma nħalluhomx hemmhekk għal periodu indefinit ta' żmien għax inkella ikonna ħafna dipendenza għalhekk aħna bdejna namlu il-phase out ta' xi mill-miżuri mil tagħna minn Deċembru tal-2009. Aħna per eżempju eh, bdejna namlu phase out tal-operativi ta' finanzjament tagħna, imma se nkomplu natu appoġġ tal-likwidità sa' Ottubru ta' din is-sena l-istituzzjonijiet bankarji. E, Ħanattu l-opinjoni li l-politika monetarja hija waħda xierqa u issa nixtieq indur għal xi mill- kwistjonijiet li intkom għajjimtu fil-rezoluzzjoni fuq il-kwistjoni ta' kontabilta u trasparenza. Aħna napprezzaw ħafna id-dialogu regolari mal-Parlament Ewropew u l spirtu konstruttiv illi bih dawn il-tibdiliet jitmexxew. Għalhekk nilqa' il-appoġġ mill-ekon għal dan id-dialogu. Kif ir-rapporter qal mod ħafna aħna responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħna u kull dan ifisser li l-istituzzjoni hija responsabbli istituzzjoni ta' Parlament Ewropew. Aħna rridu nkunu għed mill-ikbar banek trasparenti ċentrali. Il-pratika li konna, kena konferenza stampa, eżattament wara il kunsill kull xar, hija inizjattiva illi eh, l-istituzzjonijiet oħra palna għadhom qatt għapala. bħala. Kien hemm aħna fis-qarijiet tagħna fi żmien veru aħna nispjegaw il-deċiżjoni ta' politika tagħna u l-raġunat warajom. Aħna intensifikajna sforzi tagħna ta' komunikazzjoni u bekk enna biex eh, ntaffu ftit ir-reazzjonijiet ta' suq u nejnu għall-irkupru intaw smajtu kol minn l istibi fuq establiment ta' clearing house għal strumenti pal Crypto xafs li ġifiri fil-zona euro u nistaqnajt illi il- fatt li dawn is swiq tantu ma' sodi huwa importanti ħafna għal dak li xaqsam il-kontroll tal-korenzija tal-monita u eh, Il-Central Counterparty Clearing ju importanti ħafna mhux biss għal twassi ta' trasparenza imma wkoll għad diversifikazzjoni u l-qsim tal-risk tal-opportunità ta' riskju u li ma nħidux ċertu riski il-fondi li ntużaw suppost tal-hedging m'għandux jintużaw l-spekulazzjoni. Jrid ikun hemm stħarriġ u koll li jittieħed għal dak li xaqsam ma' imġiba li miex eh, xirqa u għawnek naqblu mal-Kunsillu Parlament. Rigward li jemmju fi żmien diffiċli bħal dawn, il-kupru ekonomiku veru għaddej, ma ma jfissirx illi għadda l-ar nafu li l-pasta li l-kupru ħaj musta jkun faċli u ħajkun hemm intoppi. Aħna għadna qegħdin ħabtu wiċċna ma' ċertu sfidi, speċjalment ir-riforma tas-sistema finanzjarja tagħna. Il-finanzi jrid jaqdi rwol importanti u kostruttiv u mhux wieħed ta' erda fl-ekonomija tagħna. Il-test l-ikbar test għalina hija li l-finanzi hija isservi l-suq għalhekk dan ifisser illi jridu ntejbu s-sistemi finanzjarji ħafna aktar. Għalhekk ħafna attenzjoni natat lill settur tal-bank u ċertu riformi wkoll kellhom iqisu istituzzjonijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' banek u wkoll twaqif ta' swieq finanzjarji aħna rridu noħorġu mekkaniżmi u inċentivi biex naċċertaw illi il-finanzi ma jmorrux għallar mod li wieħed ma jistax jikkontrollhom kif rajna fi żmien il-kriżi aħna rridu inwaqfu l ċertu passijiet tieħdu li sta' jwaslu għal zbati ekonomika ċittadini u għanna bżonna l-bord leġislattiv eh, li u din il-ġizazzjoni qed tiġi meqjusa mill-Parlament bħalissa li din hija tweġiba tajba reazzjoni tajba mill-Parlament. Hemm sfidi oħra li qed ħabat wiċċa magħhom ħabat il-Parlament u dan xaqsam mal-finanzi pubbliċi u hekk kif qal ir-rapporter ukoll. Il-fihdan il-, il Unjoni Ekonomika u Monetarja hemm ammont ta' responsabiltajiet li wieħed irid iġor u rigward l-allokazzjoni ta' dak il- responsabiltajiet kulħadd jista' jserraħ fuq li sibi li jżomm stabilità tal prezzijiet fil-żona euro fuq żmien medju u twil u bażat fuq l-aħħar tbassir tagħna sa tmiem din is-sena wara 12 sena ta' euro inflazzjoni fl-euro il-medja tanwali ħatku da 0.5% din hija inqas minn nej. l strategija tal-ECB kif ukoll il-rekord tiegħu, il reputazzjoni tiegħu hija konsistenti. Il aħna ma nserħux biss fuq l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ma dik ekonomika u dawk li faslu l-politika fuq livell nazzjonali jridu jżommu il-finanzi pubbliċi sodi u l-żommu l-ekonomija kompetittiva fi sirkustanzi korġenti fejn l-Ewropa qed tabatu ċabba deċiżjonijiet illi ser iħollu jew jorbtu, aħna rridu narfu illi dan it-tip ta' unjoni eh, transkonfinali teħtieġ illi hemm eh, responsabilità li jinqasam il kulħadd Irid ikun hemm unjoni ta' ħan ripeti jgħid il-President aħna aħna naqsmu l-istess destin, President. Dinja l-vizjoni ta' mistrijietna li, li, li waqfu l-Unjoni Ewropea. Dan huwa proċess kategoriku li navvanzaw l-integrazzjoni tal-nis eh, tal-Ewropa. Jiena nemmen illi aħna ma tantx natu importanza l-kizba, l-kizbit li eh, kellha l-Unjoni Ewropea dejjem nikkritikaw l-istituzzjonijiet u l-proċessi sistemi tagħha, imma mod ġenerali ħadmu tajjeb speċjalment l-iżbinijiet diffiċli. Tul il-kriżi finanzjarja ninna naħseb illi il-proċessi u l-istituzzjonijiet baqgħu effettivi aħna minna ħadan l-Atlantiku eh, tagħna evitajna kwestjonijiet drammatiċi illi eh, ta' rajna fl-Stati Uniti li rajna ta' bidu għal din il-kriżi fl-2008. U f'dan il-kontest eżempju, jenna napprezza il-pentakom tal-istati membri li saru minn l-flaħar laqa tal-Konsil illi tieħdu azzjoni determinata u konġunta jekk hemm jeħtieġa sabiex tħarsu l-istabilità finanzjarja fil-żona euro. Jina nixtu kol nieħu naħtab din l-opportunità eh, x'qiegħed hawnhekk qudiem il-Parlament biex ngħidilkom ftit dak li jiena diġà semmejt fis-smieħ qabel il-Kumitat Ekonomiku Monetarju nhar it-tnejn. Hija l-intenzjoni tal icb tal konsil Governanti tal icb biex iżommu il-threshold minimu eh, ta' kreditu fuq eh, dak li huwa triple B minus li lin minn eh, l-2010. Umbat minn jannar tal-2011 ħan konna skeda ta' daqis li ħajkun hemm biex ħares il-sistema tal-euro. Għan iprovdi il teknikalitajiet meta nkun qed nirrapporta fil-laqgħa li jmiss fit-8 ta' 8 April ħanaqlaq billi ngħid li d-introduzzjoni ta' din il-monita nija u ftit ikkommerċa snin ilu hija l-ikbar kisba f'integrazzjoni sissa tal-Unjoni Ewropea u din aċċettat li kunem hemm paċi u prosperità fl-Ewropa. Dan ukoll il-kriżi tatna sfidi ġodda li aħna l-lum il-ġurnata fl-Ewropa elibna. Eh, ħna ir-rabtiet qawwijin tagħna eh, fis-suq intern ġel li, li din il-krizi ma ġietx nkabra um, minħabba l-kondizjoniet ekonomiċi, ekk frinna fil-bidu ta' desajnijiet Aħna palissa qegħdin nabdu biex nama deċizjoniet li ħollu jorobtu u issa rridu naraw illi kunem ġis oġit u naraw illi l-provaw naraw illi l-Europa tkun post ta' trajenti fejn wieħed jiġi jaħdem u investi u Kif edna għal rapporters rridu nsaħħu wkoll il-kooperazzjoni bejnietna. Aħna il-koll rridu nagħtu nifs ġdid l-idea ta' għan komuni li eh, tawna mistrijietna u li bnew l-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Thank you very much, Mr. President, for your report. Grazie ħafna ta' rapporti għak sur President, issa nilqaw sur Komissarju, sur Oliren. Fidejk, sur Komissarju. Grazzi, membri onorevoli. Nishtiq ningrazzjak uh, għad-ċans li tajtna biex nitkellmu dan eh, dwar disqarrija annwali tal-2009 fuq zona ewra meta aħna ħejjejna din istqarrija annwali aħna konna nafu illi il kustjonijiet illi jazzinna kienu ħajkunu jħarqu importanti. Imma forsi saru ftit jħarqu żejjed dan l-aħħar għall-inqas fil-fema tiegħi. Nixtieq nifraħ iż-żewġ rapporters ta' s-sur Xikluna, s-sur Kikolt tal-rapport eċċellenti tagħhom. Jiena sabiex eh, eh, rispetta l-indipendenzi tal-CB ser nifoka fuq il-rapport ta' Kikult li waħda solsattiva ħafna bħala kontribut għad dibattitu attwali fuq il-koordinament ekonomiku u l-gvernanza ekonomika fiħdan l-żona euro. Fil-opinjoni tiegħi l-appoġġ wiesa ta' rapport Kikult kellu fiħdan il-Komitat ikon huwa xhieda ta' relevanza u l-bilanċ tal-approċċ tiegħu u ikul kwistjonijiet. Ajna naqbel bisħieħ ma' Sur Trixxe illi l-euro mhux biss hija arranġament tekniku monetarju imma huwa wkoll il-qalba u l-qofol tal-Unjoni Ewropea u din irridu nħarsuha u naħdmu fuqha dan il-spiritu komuni Ewropew mhux biss issa imma għada wkoll. Hekk kif il-Kunsill Ewropew qed jiltaqa' f'moment kritiku ferm. Ħafna drabi din kienet zona ta' stabilta ekonomika zona euro u din ħarset il-ċittadini tagħna mill taħwitu ta' taqlib ekonomiku iżda lejn l-aħħar tal-2008 iż-żona euro intlaqtet eh, moti bes mill-kriżi finanzjarja u xorta waħda minkejja l-politika ta' kupru ekonomiku u pakketti ta' stimulu ekonomiċi għawijin u sodi xorta waħda ammont ta' eh, inċertezza li hija pjuttost tolja. Kien hemm eh, gvernanza ekonomika u stabilta li ġiet testijata f'dak li xaqsam ma' kwistjonijiet ekonomiċi u l għada ekonomika ġewwa Greċja. Issa l-Greċja edha taħdem sabiex eh, tilħaq il-mira tagħha wara l-miżuri li l parlament Grek iddeċidew dwarhom dan ix-xahar u jissewma fis-seħħ. Dan il-moment jista' jkun punt li jħollu jorbot f'dak li għandu xaqsam ma l-żvilupp ekonomiku. Iżda l-Greċja l-qas l-Eurozone, iżon żona euro huma ħilsa minn kollox għal kollox għax kien hemm problemi ta' stabilità ekonomiċi li għadhom hemm. Għalhekk il-Kommissjoni ħeġġet l istati membri biex jieħdu deċiżjoni politika fuq mekanizmu biex naċċertaw li kunem stabilta finanzjarja fil-zona ura kollha kemmi u li kunem mekanizmu nistgħu nattivaw malajr jekk ikun hemm ħtieġa skont it-trattat u il-bailout clause mingħajr ma jkun hemm awtomatiċità illi jiddaħħal din il klawzala Minna ħatana jiena nista' ngħid, nista' naċċertakom illi aħna lesti li nimplementaw dan it-tip ta' qafas għal nuna koordinata illi tista' tintuża jekk hija meħtieġa u jekk tiġi mitluba. Aħna qegħdin naħnu mill-qrib eh, u bot sot u mod intensiv ma l-istituzzjonijiet kollha inkluż l-ICB biex jippruvaw nilħu soluzzjoni diġima fil-Konsil eh, Ewropew. Imma Apparti dan il-ġestjoni ta' kriżi, aħna rridu nħarsu lejn kif sitwazzjonijiet simili jistgħu jiġu evitati iktar il qoddim biex qatt iktar ma ħajkonna dan it-tip ta' każijiet bħalma kellna bi Greċja. Kriżi tal-Greċja britna illi għandna bżonn gvernanza msaħħa ekonomika u il-bazi legali natat li il-titrat tal-Lisbona. Għalek, aħna għedin nħejju proposti biex naraw l-implementazzjoni ta' artiklu 136 tal-Trattat tal-Lisbona u il-Komissjoni ser tagħmel il-proposti tagħha għal koordinament politiku nsaħħaħ u kontra sorveljanza fil-ġimgħat li ġejjin. Passur Gigolt, paragrafu 28, aħna dispjaċina li memx impenni vinkolanti illi jorbtu l-istati membri ma' impenni dak nxaqsam ma' l-zona euro u għalek għana bżon approċ li iktar ikun iffukat fuq il-żmien twil u li jkun hemm arranġamenti operattivi. U rridu nevitaw li jkun hemm ma jkunx hemm eh, eh, zbilanċi pubbliċi u mhux sostenibbli biex inkunu nistgħu nimmu ta' dawn il-żoni tal-politika. Aħna rridu nkunu nistgħu noħorġu rekomandazzjonijiet iktar stringenti biex dawn jieħdu miżuri korrettivi u jina qed nserraħ fuq l-appoġġ tagħkom dan ir-rigward ukoll. Sinjuri, aħna rridu nużaw l-istrumenti għad dispożizzjoni tal ma taħjar u l-Konsil interessa ċertu rekomendazzjonijiet stati membru li qed forsi hija f'periklu illi e, jipperikola il-politika mm, ekonomika monetarja u sfortunatament ma tantx użajnija. Wis fis-snin li għaddew. Il-Kommissjoni standard possibilità illi toħroġ dawn it-twissijiet bikrija taħt artiklu wieħed nejn wieħed mod dirett l-Istat membru u dan di xi ħaġa li aħna nixtiequ nagħmlu u rridu nagħmlu sabiex ngħinu l-istati membri biex eh, eh, nelbu dawn il-problemi ekonomiċi. President, membri onorevoli, jider illi ma issa biss il-ħin sew u għetituni l-extra time. Għalek li nifoka fuq it-tini element ewlieni li hija governanza nsaħħa U jena naqbel ma' rapporter, jena xtiq nalaq billi ngħid illi l-kriżi finanzjarja wrietna b'mod kifer illi il-tkabbi kontinu ekonomiku tal-kasset ma jistax eh, jittieħed eh, mbizgur. U jihna eh, vera għadin nixin fit triq tal-kupru imma għada fraġli l-għat għadu ma ġiex ftijaw u il-finanzi pubbliċi jridu jkunu sodi jekk jkollna tkabbi sostenibbli. Is-sentej tal-kriżi ikun kemm importanti stimulu, finanzjari finanzjarju għal rikupru ekonomiku imma dawn iż-sentejn eh, ħassar 20 sena ta' tisħiħ ta' finanzi pubbliċi. Sinjuri, din il-klawzola u koll ser tiddetermina il-ġejjini tagħna eh, tal-snin li ġejjin. Għalhekk irridu naħnu ħieħ biex nerġgħu niġu umu fuq saqajna, ma nistax ikoplu għadejjin kif konna ġunnam nieħdu ċertu miżuri addizzjonali biex naċċertaw li hemm kabir ekonomiku tajjeb, grazzi. Thank you, Mr. Commissioner. On behalf of political... Grazzi, Sir Commissario, sa' il-gruppi politiċi. Isem, il-Pepe eh, l-Onorevoli Okoni, tlet minuti. Grazie, Sir President. Signori, membri. Nishtiq nibda billi nifraħ u nirringrazzja l-rapporter, l-Onorevoli Kigold, li għamel bieċa xol tajba kien lest li jisma li rapporters mill gruppi l-oħra u koll, san grazzi ħafna ta' dan. Dan il-rapport u huwa uġiba tal-Parlament l-istqarrija annwali tal-Komissjoni dwar iż-żona euro u l-finanzi pubbliċi din hija mimlija li u proposti. Issa, ovvjament, din jazaħdu li marbuta ma l-avveniment bir tas sena l-oħra li għal-krizi kriżi ekonomika u finanzjarja waħda eh, jekk mhux lar li l-Unjoni Ewropea għaddiet minna. Jiena tallim żewġ lezzjonijiet minn din il-kriżi l-ewwel ħaġa. L-Unjoni Ekonomika u Monetarja u rritna kemm i Sewja l-euro hija munita stabbli u kienet ħaġa li proteġġitna li nkunu membri ta' żona euro permetta illi aktar minn pajjiż wieħed ikun jista' evita żvalutazzjoni tal-monita tiegħu. U għalhekk iż-żona euro salet aktar eh, xi ħaġa illi tiġbed il-pajjiżi oħra kif jur il-każ tal izlanda Politika monetarja flessibbli illi applikat li sibi fejn tefet liquid funds f'banek oħra u istituzzjonijiet oħra kellha rwol importanti biex il-banek tal-Ewropa jibqgħu irreġġu. Din hija l-ewwel lezzjoni li tallimna. Min jgħid illi l-Unjoni eh, se tikber permezz din il-kriżi. Din kriżi rritna illi l-Unjoni hija effettiva u sewja. It-tieni lezzjoni hija li aħna rridu intejbu l-ekonomija fl-Ewropa illum l-unika politika ekonomika hija dik eh, fl-Unjoni hija dik tal-politika ekonomika u monetarja. Kif dan ir-rapport, iż-żona euro għandha l-intenzjoni illi iddaħħal l-istati membri kollha u għalhekk irid ikollha tmexxija gvernanza tajba, effettiva f'kull aspett tal-politika ekonomika. Din trid tibda bil-monitoraġġ ekonomiku u monetarju aħna qegħdin naħdmu dwar dan fil-Parlament. Dan irid ikompli avanza bħala parti mill-patt ta' stabilità u tkabbir bħala strument għal koordinazzjoni fiskali. E kif għaddejjem din il-kriżi naraw tnaqqis kbir fit-tħul l-inċentivi e, fit-taxxa meħuda bħala parti mill-pjan tal-kupru u kol it-ħaddim ta' stabilizzaturi ekonomiċi. Dan kollu ser ikollu effett fuq il-budget tal-Istati membri. Ovvjament, aħna irridu naqsu d-dejn pubbliku għaliex dan huwa importanti għal ġejjini ta' tfal tagħna. Ejjew inkunu sodi, ejjew inkunu innovattivi wkoll, ejjew niżviluppaw politika ġdida Ewropea ta' taxxi, ejjew ikunu b'saħħitna fil-tmexxija ekonomika. Grazzi. Issa fisem l-essendi l-onorevoli Huang Ngok. Aziz President, kollegi, rapport Gigolt huwa sinifikanti minħabba situazzjoni attwali makroekonomika. Dan huwa dejjem aktar rilevanti għaliex l-awtur irrit li l-Ewropej iħarsu lejn l-effetti fil pajjiżi li qegħdin fiż-żona euro skont l-istrateġija eh, Ġermaniża ta' tnaqqis tal-pagi tagħna f'din il-kriżi ekonomika. Infatti dan itpoġġi pressjoni fuq l-Unjoni Ewropea. U qegħdin naraw deflazzjoni eh, fil-salarju. Dan ovvjament għandu effetti ta' dannu. Aħna għandna bżonn ta' fondi l effiċenti, fondi budgetari. jista' jekk ma jkonniġ dan, stati membri li għandhom deficit fil mm, budget annwali attwali tagħhom huma ser ikollhom eh, ser ikunu pressati biex inaqsu l-protezzjoni soċjali u l-pagi tagħhom. U dan huwa għad kabbir negattiv. U dan nistgħu naraw mit-tieni kwart tal-2008 rajna l-kriżi tal-likwidità. Id-dejn privat għal familji eh, li jaqalaw ftit flus hija dejjem jikber. Naraw problemi marbuta mal-housing mal-proprjetà fejn dawn marru għallar fl-Ispanja, fil-Renju Unit u fl-Irlanda. Dan kellu konsekwenzi dizastrużi. Dan rajni fil-fjask sħiħ marbut mas-self. U għalek, eh, jek tisimaw id-dibattitu fil-komitati, xi eh, MEPs mumiex edin jindunaw, u mux edin jitalmu mill-azzjonijiet li ħadna. L-ekonomija hija fraġli. U l-President tal-Eurogrupp u l-President tal-Bank Ċentrali illi aħna smajnieh nhar it-tnej sejjaħ l-istati membri wisk mini biex huma jadottaw strateġiji ta' ħruġ. Dawn huma pjanijiet ta' austerità. U dan jista' jostakola xit kabbir illi għadu kemm qalib lejn inha pożittiva tiegħu. L-utilità tal-kapaċità għada baxxa wkoll fi Greċja u Spanja jekk ngħidu rridu naqsu d-deficits dan jista' joħloq problema. Għaliex it mit-taxxi ser jonqsu wkoll hemm ċertu eh, sbilanċi makroekonomiċi eh, u l-aħħar emendi mill-liberali u l-PPE sfortunatament jirfrutaw li kundemnaw deflazzjoni fis-salari. Iżda dak illi Sven Giegold beda bħala dibattitu jista' forsi jkun xi ħaġa tajba. Il-politika tal-liberali ġew adottati politika liberali ġew adottati fil-Komissjoni fil-Kunsill hawnhekk irdu jiġu sfidati, grazzi. Essa fisem l-alde l-onorevoli Tramosa Ibalses. Grazie. Sur President, jina nishtiq ringrazzja l-onorevoli Xikluna illi il-Bank Centrali Ewropew jafu sew U nixtieq nirringrazzjaw ukoll Sven Giegold, aħna kellna dibattiti twal ma' rapporters. Aħna sibna bosta emenda ta' kompromess flimkien. Jiena nixtieq kellem dwar l-euro. Issa, jiena ġdid fil-qasam tal-politika. Jiena bdejt eh, tisa xurilu studjajt makroekonomija ġewwa Barcellona fl-2008 minna kon ġewwa eh, Londra raġunijiet akademiċi jina rajt il-tnaqis ta' 30% fl-isterlina, 50 tal-ġemat. U l-kollegi tiegħi tar Renjonit kienu aktar foqra minħabba li l istellina Marku Praċ. U ħatma eh, seta jista' jimmaġina l-valur tal-peseta kieku eh, għadna nużaw din il-monita llum. Dawn l-aħħar sentej kriżi ekonomika terribli u rrid illi l-euro tista' tkun ankra ta' stabilità. Din hija l-unika munita tal-punent li ma waslitx biex iċ-ċittadini tagħha jitfaqru. Dan kien port sigur. Hekk kif il-problemi finanzjari taw daqqa taħarta kbira l-soċjetà tagħna kif qal David Marsh. Dan huwa euroxettiku illi sena ilu biss u argumenta illi l-euro kien eżempju ta' suċċess u monita globali tal-ġejjeni. L-Unjoni, l-Euro mish qiegħda dejjem minn kriżi bħalissa hemm xi kriżijiet fiskali li qegħdin jikkompromettu il-monita unika. Iżda l-euro hija eżempju eċċellenti ta' munita, munita komuni u din hija ammirata minn madwar id-dinja Russja, l-Brażil, l-Indja, iċ ċina jħarsu leha eh, ċertu ġelożija l-euro hija possibilità l-integrazzjoni sħiħa eh, tal-ekonomiji moderni jekk kif aħna qegħdin nimxu għar-riforma li neħtieġu. Jiena nixtieq ngħid illi l-gvern Ċiniż intervjena ħażin, mod ħażin fil-monita tiegħu. Aħna eh, fl-euro ma rridux penalizzaw smata esportazzjoni. L-istorja urritna li l-krizi ekonomika waslet għal-irkupru permezz tal-esportazzjoni. Huwa minnu il-Ġermanja trid iżid il-konsum u trid tkun prun għad kabbir ekonomiku Ewropew. Iżda ma tistax e, eh, twarrab eh, il-potenzjal ta' sportazzjoni ta' ħajjina eh, liberali fil-Katalunja li hija responsabbli għal 28% tal-esportazzjoni ta' Spanja. Hija għandha wkoll ratio oli tal-GDP madwar 30%. Ma nistawx nikastigaw dawk li għaddejn b'mod tajjeb l-euro għandu prestiġu globali, ma jritu aktar trasparenti. Sur Trixe, inti trid tippubblika l-minuti tad dibattitu ġewwa l-Bank Ċentrali Ewropew bħal l-Istati Uniti bħal mamlu l-Iżvezja u wkoll il-Ġappun. Grazzi. Grazzi issa fisem il-ħoder l-Onorevoli Lambert. Sur President, Sur Trixe, biex inti tifimni jina nħan bl-Inglis jekk naraw fejn, jiena nixtieq naraw fejn nara fejn insabu llum biex nħarsu lejn il-qudiem. Aħna għandna deficits kbar u il-ħodor ma jappoġġawx dawn it-tip ta' deficits. Nixtieq ngħid ukoll illi aħna mnistawx ninjoraw illi aħna diġà għandna disugwalanzi soċjali kbar 16 fil-mija tal-Ewropew jinsabu taħt il-livell ta' faqar u din mis ċifra żgħira 40% ta' zazax Spanjol bejn 25 sena eh, jinsabu qiegħda u din mhix ċifra baxxa. Mbagħad qed naraw tibdil fil-klima wkoll. U dan kollu jeħtieġ li aħna ninvestu fl-infrastruttura, fl-edukazzjoni, fir-riċerka u l-innovazzjoni. U aħna nemnu allura illi aħna rridu eh, nibdlu id-direzzjoni tagħna. Wara is-summit ta' frar intqal illi aħna għanna bżon ta' koordinazzjoni imtejba tal-politika makroekonomika. Xie fisser dan? Dan ifisser illi f'termini ta' nefqa tal-budget aħna għanna bżon ta' aktar peer review ta' aktar kontroll. Il-Greċja għandha 4% tal-GDP illi qed jintafaq fuq kwistjonijiet militari. Kif jista' jkun? Dan huwa pajjiż tan u huma qegħdin eh, jarmaw lilhom infushom. Iżda jekk aħna nħarsu lejn naħa ta' nefqa, aħna ma nissar nirnessu. Aħna rridu nikkoordinaw il-tul mit-taxxa tagħna. X'għandna bżonn nagħmlu? Aħna rridu nibbilanċaw it-tul mit-taxxa forum oħra ta' tul, dan inkludi l-tul kapitali. Aħna rridu niżguraw li jkollna corporate contribution effettiva u mhux biss fuq il-karta dan ifisser illi kull pajis irrit jirrapporta. Għanna rridu n-implementaw il-tassa fu transazzjoni finanzjarja, finanzjarji u kol il-carbon tax. Aħna rridu eh, nibdlu l-ġir biex niprovdu itħulu. Dawn ma nistgħux nagħmluh biss billi nistaqsu pajjiżi biex ikkoordinaw il-politika tagħhom. Aħna rridu aktar integrazzjoni. Jekk dan ma nagħmluhx, il-gvernijiet tagħna mhux ser ikunu kapaċi li jirrekonċiljaw il-ħtieġa li bilanċaw il-baġit tagħhom u jilħu wkoll il-ħtiġijiet soċjali u dawk ta' investiment u għalhekk eżis kollegi jiena nemmen illi l-Ewropa tinsab f'punt kritiku. L-għażla hija bejn grat aktar roli ta' integrazzjoni u mhux biss koordinazzjoni u kol ta' tnaqis. Il-lezzjoni li naħat minn Copenhagen miex illi aħna marna xinix nilħu ftejim fuq il-klima imma illi l-Europa tista' tipprova li hija irrelevanti jekk ma taġixx flimkien. Aħna irridu naġixxu flimkien u dan ikun il-kontribut tagħna għal dan id-dibattitu. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Kay Swinburne fissem li ecr Grazzi, jiena ġeja minn stat membru li mhux fil-żona euro, ma nafx kell opinjoni ta' tiegħi għandha daqshekk pisa nid-dibattitu ħafna jgħidu li problema ta' zona euro tista' tissolva mill-membri ta' zona euro. L-euro mhux fi iżolament huwa fis-suq globali li ġi affettwat mill-kriżi ekonomika u finanzjarja globali. Bħal dawk il-pajjiżi li jinsabu li lien miż-żona euro, kif aħna ser nagħmlu ġestjoni tajba tal-finanzi tagħna jaffettwa kif aħna ser nirkupraw illum u kif aħna reaġixxu. Kif qalu ħafna raġuni għaliex il-Ġermanja għandha eh, deficit eh, differenti minn dak tal-Greċja nistgħu nkunu maquda eh, bil-euro iżda l-attitudni hija differenti. Li wieħed jissieħeb f'Unjoni Monetarja ma jfissirx li hemm politika fiskali l-istess. Aħna dejjem infaqna u ħloqna dejn li ma stajniex nikkumpensaw għalihom. Sibna li l-affarijiet ser jibqgħu sejrinek. Ħloqna kultura fejn ekonomiku mir ranjonit qal illi il-gvernijiet jistaw eh, jivvintaw il-flus. Il-flus ma jgħawx mis-sema. Il-Ġermanja dan tafu u l-politika tagħha fil-passat iffokaw fuq inċentivi biex jistimulaw is-settur privat u għalhekk issa tinsab tajba biex tirkupra. il settur pubbliku għamel kompitu tiegħu Issa imis il-settur privat li għamel il-kompitu tijaw. Irridu nieħdu vantaġġ mill-ispirtu ta' entrepreneurship li naqsu l-ispejjeż għan negozju biex huma joħolqu settur privat illi jkun jista' joħroġ il-pajjiżi tagħna minn problemi li jinsab meta jkunu jinsabu f'dawn il-problemi. Għedin naraw illi il-bidla hija essenzjali u ma tistax tiġi evitata, grazzi. Grazzi l-onorevoli Salva Cross. Skużanejt il-President l-onorevoli Jurgin Klute. Grazzi, grazzi sur President. Eżis kollegi. Jina nishtiq naħtaf din l-opportunità għal darboħra biex nisbet l-attenzjoni fuq il-Greċja għaliex jina naħseb illi il-kriżi fil-Greċja għandha xi ħaġa xtejdinna dwar is-sitwazzjoni fiż-żona euro. L-ewwel ħaġa dwar sejħa tal kanċillir Ġermaniża fuq il-Greċja biex huma joħorġu miż-żona euro. Il-grupp tiegħi tal-gwe jaħseb illi din hija proposta ridikoluża, ridikola. Jekk noqogħdu sejrin hekk ngħidu li kull darba jkunu insabbu f'xi kriżi aħna ser nippruvaw neħilsu mill-istati membri, di ma tagħmel sens. Kien hemm dikjarazzjoni ta' falliment għall-ekonomija finanzjarja. u maħarġu mill-krizi grazzi għal dawk li ħassu t-taxxa u l-Greċa mhux ser l istessa assistenza li nataw il-bankiera. Il-Portugal eh, ukoll ser jintlaqat mid-dera. U hawnhekk id-drittijiet tal-ħaddiema qegħdin jiġu mil fusa ma nafse jiġri meta dawn jaraw illi l-flus tagħhom mit-taxxa qegħdin jiġu użati biex jiġu appoġġati il-banek. Din hija problema kbira proġett sħiħ Ewropew. Bil-kritika ġustifikata fuq il-Greċa l-kollegi tagħna jistgħu jaraw illi hemm affarijiet xisiru iżda minn kedin il-kritika kollha il-kriżi mhijiex l-unika responsabilità ta' Greċja u l-Grigi. Deċiżjonijiet finanzjarji fiż-żona euro ġew motija l ecb Il-pajjiżi li jesportaw bħal Ġermanja qegħdin jisforzaw l-ekonomija Griega u ġibu għal teha din il-krizi hija krizi wkoll tal-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea biex nkun fil-qosor jiena nixtieq insejjaħ li jitwafqu regoli għal għajnuna finanzjarja li għandha tingħata l-istati membri tal-Unjoni Ewropea fiż-żona euro. U dan irid isir permezz tal-ECB. Aħna rridu nikupjaw is-sistema tal-Federal Reserve ġewwa l-Istati Uniti u niprojbixxu il-credit default swaps. E, grazzi tassew. Jiena ser nitkellem bl-Ungeris. L-Onorevoli Sala Franka, jgħid il-President. Sur President, fil-25 ta' marzu bit-trattat ta' Ruma bdiet l-Unjoni Ewropea fil-25 ta' marzu 1121 imbniet il-Greċja. Issa illum qegħdin naraw illi il-Greċja u l-Ewropa jinsabu taħt test, taħt prova. Il-kol hawnhekk nafu illi mill-15 il-pajis li nsabu fil-żona euro, sitta għandhom deficit kbir fil-budget. Il-kol nafu f'din il-kamra illi 30 membru tal-OECD għandhom livell li ta' deficit ma' qabli ma' dawk tal-2008. L-Istati Uniti f'din il-kriżi ekonomika li tolqotna edin jipruvaw isolvu l-problemi tagħhom billi joħolqu l-munita tagħhom, il-flus tagħhom, jistampaw il-flus tagħhom. min jgħid li l-Greċja tkampa weħida jħallsu għal iżbal li jagħmlu, ma ħafna jridu jħallsu għal dan kollu. Għaliex hemm ma ninsewx il-Greċja timporta minn bosta pajjiżi Ewropej l-iktar il-Ġermanja. 15 biljun aktar. U għalhekk importanti li s-summit jieħu dan in konsiderazzjoni illi jista' jkun illi tinħoloq politika ġdida ekonomika fir-reġjun. Ek joġobkom, zommu mal-ħin. ċer, permetti li najt li eh, daqsen għaddu għal-ħin għal-votazzjonijiet, ġifiri, n-nis irridu jużammu mal-ħin allokat. Għanna lista vera twila, ġifiri, jekk joġobkom ċiddu iżommu mal-ħin. Is-Sur Hans Peter Martin, grazzi ħafna Sur Trushe. nixi nifraħlek għal-ħidma tiegħek matul din l-aħħar sena. Imma fl-istess waqt ikollok tara li hemm mit miljun persuna li qed jistennew eh, ħafna anticipazzjoni għax irridu jaraw se jiġri fiż-żona euro, nitkellmu dwar il-finanzjament u kif aħna se noħarġu minn dan il-pakkett tal-likwidità imma hemm tħassib dwar inflazzjoni. U inti hemmhekk qed timxi fid-direzzjoni it-tajba. Jiena qed nitkellem para bniedem Awstrijak fuq il-Ġermanja. Dan huwa pajjiż li sta l-istabilità u ma jistax jiġi ikkastigat għax mara minn pajjiżi oħra hemm oħrajn li għandhom jiġu kastigati dawk li għamlu żbalji fil-miżuri amministrattivi sur Belts żewġ miżuri eh, żewġ minuti jiena relatur shadow fuq dan ir-rapport u jina ferm kontent bil-rapport li għanna u d-dimna u b mot partikolari nishtin ringrazzja il-rapporters, il-relaturi għal-kooperazzjoni eccellenti Għalhekk minħabba l-kooperazzjoni issa għandna mm, rapport annwali jew il-rapport fuq ir-rapport il bilanċjat u s sur trixe u kol għalek jena naħseb li fl-ewwel sena eh, tal-kriżi ġifri 2008 il-bank ċentrali Ewropew kellu ħafna problemi x'jiffaċċja u dan eh, eh, għamel dan b'mod tajjeb ħafna r-rapport ta' sur xikluna jirrifletti dan l-aġir u Ix-xogħol il-ħidma tal-Bank Ċentrali mhux waħda sempliċi u mhux se tkun sempliċi fil-futur qarib lanqas hemm dawk li jaħsbu li l-kriżi issa spiċċa hemm dawk li jaħsbu li hemm bżonn ta' iktar regolamentazzjoni sabiex eh, nilħu għal sfidi u problemi ġodda li huwa importanti għal BCE fil-futur qarib li dan ikompli jippromuovi l-istabilità fil-prezzijiet fil-żona euro. Isek għandek bastiment mm, fil-bahar li inti trid taċċerta li jimxi fid-direzzjoni xir għallejn id-destinazzjoni l-opinjoni tiegħu l-indipendenza tal-BCE għandha tiġi imħarsa specialment għal dak li għandu xjaqsam mal-ESRB, European Systemic Risk Board. Inti pala president u l-membri l-oħra tal-bord tal-bank, intkom għandkom bżon tejdu li IVA dan se jiseħ Jiena naħseb li l-miżuri tal-futur mill-Bank ċentrali għandhom ikunu msejsa fuq l-idej il-kriterji xirqa u rridu aħna nimxu ma dawn il-kriterji fil-futur u kol. Grazzi ħafna sur Belz. Grazzi President, President Irxe, Komissarju Onorevoli. Il-situazzjoni issa huwa waħda li ħana rridu nifukaw fuq terapija ma jistax ikonna gvernanza ekonomika Ewropea. Għaliex nuqqas ta' dan ma jkunx hemm eh, tkabbir ta' sistema ekonomika u mhux se jkun hemm sostenibilità l-Greċja hija eh, għandha tajjuna u appoġġ. U dan irridu nevitaw li kunem hemm domino effekt fuq dawn il-pajjiżi li wkoll karatter ma karatterizzata ma' l velbax ta' kompetitività u iktar dejn dan huwa gvernanza reali Ewropea li jridu konna tliet miri, politika l-Greċja, strumenti finanzjari xirqa biex napoġġaw dan it-kabir u politika għal ġestjoni tal-emerġenzi. L-lum kontet nisma ħafna interventi li kienet eh, ifaħru kemm il-merti tal-Ewro. Vera, naqbel imma ma nistax naħsbu l-Ewro bħala xi ħaġa li mhux biss ħasalvana mill-inflazzjoni, imma permezz ta' debitu eh, virtuos din tista' tista' korana ehm, il-sikurta' Rigward ġessjoni ta' emerġenza jiena naqbel ma' l-istituzzjonijiet fuq il-European Monetary Fund illi din ta' toħloq eh, tista' toħloq ehm, sitwazzjoni li ħataqmela ħakolla effett kbir. Maħna f'dan il-fażi ma nistgħux eh, nippruvaw nistennew nżommu provaw nżommu fuq wiċ l-ilma sa' kem taddi situazzjoni Jekk aħna ma nurux, il aħna qalbina minn issa, meta ħanuruna, ħanuru dan.

ġimma mimli daqs bajda bil-President tal-BCE u il-ħatra tal-Viċi President aħna naqblu li surveljanza flimkien ma' statistika biex l-intervenzjoni jessir eh, mill-bidunet u maħtiġiet ix-xogħol imbeda fuq pereżempju setat għall-Eurostat u l-Kumitat u għan li jaċerta r-wol tiegħu li jgħin. Imma hemm affarijiet li jmorru lilin mill-patta stabilità u tkabbir, iktar koordinazzjoni fiskali marbuta ma' stabilità makroekonomika għażla. Imma ovvjament din ġiet it-testjata jekk tiftakru dwar id żgwid fl-2001 dwar it-twissija mill-Ecofin l-Irlanda fejn kien hemm surplus fiskali. Tallimna l-lezzjoni jekk aħna mm, napplikaw id-disciplina meta jkun hemm surplus huwa diffiċli daqs meta eh, jew iktar forsi minn meta jkun hemm deficit dwar l-izbilanċi bejn l-istati membri, il-fokus għandu jkun fuq telf ta' kompetitività. Ħafna drabi mm, dan jimxi it fit mal-fat li n-nis jimxu bil-mod ħafna fuq is-suq uniku u mm, fil-riformi strutturali inkluż il-pensjonijiet imma dan mhux bil-fors wasal għal deficit kif qal il-sur xikluna il-forniment tal-likwidità għodda importanti waqt il-kriżi imma l-effetti ma noddewx l-ekonomija ġdida ta' spiss dawn il-banek investow fiktar assi eh, li kellhom jagħtu iktar liħ. Imma Eh, kien kienem u koll kustjoniet tal-bonuses li taw. imma aħna għanna nisimawom dawn il-banek fuq il-dati ta' implementazzjoni ta' kemmen bżon ta' kapital. Grazzi ħafna, Sinjura Bowles. Michael Tromopoulos. Θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι πρόκειται για μια σημαντική έκθεση. Jena nishtiq nejt l illi din hija ħaġa importanti ħafna li hija kompromess ta' sew validu u din jitus frabta ma' xejriet fil-Parlament Ewropew dan jirrifletti wkoll diskussjonijiet illi ma jeżistux fil-Parlament Ewropew. Aħna nixtiequ illi tiġi dan konsiderazzjoni wkoll il-xejra ġenerali tal-Parlament Ewropew hemm referiment li fl-2009-2010 kien hemm evoluzzjonijiet kbar, pal pereżempju dak li ġara fil-pajjiż fil-Greċja. L-konklużjoni li nistgħu naslu għalija hawnhekk hija li lin mill-Unjoni Ekonomika Monetarja għandna bżonn ukoll ta' Unjoni Politika l-Ewro trid tiġi appoġġata wkoll minn netwerk ta' sigurtà soċjali biex tiġi garantita s-sigurtà soċjali. Spiss dak li jintqal fuq il-Greċja mhuwiex minnu. Issa nixtieq nisħaq il-produttività tal-Greċja ma kienitx eh, eh, inferjuri ħafna meta mqabbla mal-Ewropa ma 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u dan juruhom ukoll iċ-ċifri tal-Eurostat bej l-2007-2008 kienu madwar 90 fil-mija fil-deficit fl-aħħar sentej tliet snin fil-Greċja kienu minħabba illi naqas il-tħul minn barra mit-turizmu mis-settur tal-merkanzija u kol iż-żieda tan-nefqa pubblika. Ovvjament il-ħela tinsab hemmhekk imma hemm ukoll eh, affarijiet fuq livell pubbliku li jinsabu differenti. Dan kollu jrid jinbidel. U aħna rridu nitolbu għal dan in netwerk ta' protezzjoni soċjali u ma rridux noqogħdu niddettaw l-affarijiet hawnhekk għax huwa importanti illi jkun hemm il-nefqa u wkoll naraw nefqa li fl-armi żdieda f'dawn l-aħħar snin in-networks naqsu ħafna. Ma jridx jonqos it-ħul ta' ħafna ċittadini li sabu taħt it-traxolt tal-faqar. Dan kollu jirrikwarda is-summit li ser jiltaqa' llum hawnhekk ġewwa Bruxelles huwa meħtieġ illi rapport Gigold tapplika bidla ġenerali u timplementa il-patt ta' stabilità għaliex hawnhekk mhux meħtieġ illi aħna napplikaw politika mhijiex aċċettabbli tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Grazzi. Grazzi ħafna. Vandalen għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Sur Trixie, Sur Ren u koll kellam raġun fil-kommenti tagħhom. It-tweġiba eh, naħseb isserraħ fuq l-IMF palissa di l-aħjar organizzazzjoni li tista' tgħin il-Greċja jekk eh, dil-ħaġa ma tgħin xumbat rridu nieħdu azzjonijiet konkreti. President, ejja nippruvaw nitalmu minn din is-sitwazzjoni meta l-Greċja inaqdet ma eh, l-ewra, l-euro, il-Greċja mm, ma setax tbassar l-affarijiet bħal pereżempju l orikil U Għallek ma kienieċ fi situazzjoni stabli ċifri li huma u eh, ċifri ma kienux korretti eh, fisser li mandomx dritt li jagħtu tort l-pajjiżi l-oħra. Iċ-ċifri meta l-Greċja naqdet mar eurozone kienu mhux kompleti, mhux korretti U nittama li inti tista' tgħidli illa għala din is-sitwazzjoni għaddit mingħajr ħadd ma qal xejn. Grazzi ħafna Sur Van Zeylen għal minuta Karolampis Angrangis. Nawennet net nixtieq nawgura l dawk ta' pajjiżi il-nazzjonali tagħna awguri. E, u nixtieq ukoll ngħid illi dan kollu spiċċa biex ikisser id-drittijiet fundamentali ċittadini u biex jitejjeb biss il-dħul tal-kapital għal-sinjuri. Aħna unek għanna politika ibsa ħafna, iġifiri illi naraw min Eh, fejġej jitħol u kif għanqas sew. U dan kollu bli ma jkunx askapitu għal ħaddim. Il-termin miljon euro nataw li l-banek imma issa iċ-ċittadini irridu ippruvaw eh, jaraw kif ser jagħmlu biex ikampaw eh, bil-pagi tagħhom. Aħna rridu wkoll nigarantixxu s-setta tal-poplu u li kunem l-ġida kontra soċjalizmu. Grazzi, Issur Blum. President, jider li jena tnejx fi univers parallel e kif qed nisma dwar is-suċċess tal-euro. Ejja nerġgħu lura għar-realtà. Il-qatt fost iż-żaza fuq il-peninsula Iberjana u fi pajjiżi oħra hija xi ħaġa kronika ilha snin sħaħ 30 jew 40 fil-mija. U din m'għandha xejn xi taqsam mal-kriżi l-Istati Uniti eh, eh, eh, huwa mm, qed jagħmel iktar progress mill-Ewropa. Jiġifieri żona Ewro lemma kellix suċċess qed tfalli qed tikkrolla quddiem għajnejna mem lebda istituzzjoni li s-sellef pala l-aħħar resort u għalhekk għandna il-problemi fil-Portugal u il-Greċja. Mem xe eh, ġestjoni fil-muniti, xe politika fiskali koordinata, ġifiri l-ħaġa eh, set falli u etfalli. falli. Nixtieq ngħidilkom xi ħaġa. Hemm żewġ tipi ta' nis. dawk li jagħmlu il-ġid jaħdmu fil-settur privat jamlu l-ġrit unbat li jonfqu l-ġit il-politiċi u demokratiċi u hemm wis minna aħna eh, xadina fuq eh, eh, spallejn l-ekonomija u qabel ma nibdew aħna naqtaw l-infiq pubbliku situazzjoni se tmur mill-ħażin għall-lar. Grazzi ħafna Issa l-minuta u nofs is-sinjora eh, Tude. Mikrofonu. Jgħid is-sur Tudor. Grazzi. Il-mafja il-kawza tal-krizi. kom xie eżempju minn pajizi, Rumanija, u tridu temnuni bħala kittib eh, u storiku li jiena neħu ħsieb rivista eh, u koll mill-1990 eh, għamilna privatizzazzjoni ta' xi 6000 kumpanija u kull maħadna seba E, biljun ta' 700 biljun li infestejna. Infestejna. Mux għet nitkelmu biss dwar il-privatizzazzjoni imma li kunem trasferent ta' proprjetà ximkien ieħor. Intkom titkelmu dwar is-suq tal-ekonomija, nitkellmu dwar ekonomija tal-ġungla. Din l-istess ħaġa tisseħħ fil-Balkani, jiġifieri il-mafja għandhom kriminalità eh, organizzata u transkonfinali. Dejjem smajna eh, li kien hemm problemi fil-Balkani u l-problemi fil-Greċja issa se jaffetwaw l-Europa kollha kemmi u hemm ħafna falliment, ħafna sfruttar rridu niffukaw fuq il-korruzzjoni u rridu nifukaw fuq dawk li qed jiġu korrotti. Is-sitwazzjoni għall parlament waħda traġika jekk aħna ma nistawx mm, inwaqfu il-konz fi pajjiżna l-Unjoni Ewropea ma se jkollha l-ebda infrastruttura. Dan huwa sali pittoro importanti rridu nieħdu l-istess direzzjoni, direzzjoni l-korretta u nsibu sol soluzzjoni għal-mafja. Grazie ħafna, Sur Langen, Grazie ħafna, e Permetti li nibda Nishtiq nirringrazzja Sur Trixxe eh, għax-xogħol li jagħmel nixtieq nirringrazzja r-relaturi ehm, u nittama li se jkun hemm maġġoranza li jappoġġaw dawn ir-rapporti. Kummissarju Ren, inti iva għandek ħidma importanti qudiemek u nittama li sa fl-aħħar il-Kummissjoni se jkollha l-kuraġġ li toħroġ bi proposta sabiex Eh, temmenda il-patt ta' stabilità u tkabbir. Ma naħsibx li nistgħu nagħmlu dan permezz ta' governanza ekonomika kif għamilna fil-passat, ma nis bżon ta' eh, gvern ta' Ministri tal-Finanzi, le aħna għanna bżon ta' tweġibit automatiċi meta jkollna il-problemi u taħt it-tmexxija tal-BCE u l-Kommissjoni. Mela, xi kummenti fuq dak li għan sur trixxef fuq iż-żona euro jina vera nilqa il-fatt li inti qed li għandna bżonn kompetitività dinjija mhux qed nitkellmu dwar pajjiż fl-euro li kompeti ma l-ieħor imma eh, qed nitkellmu dwar il-kompetizzjoni ma l-Istati Uniti u l-Asja. L-Unjoni Ewropeja Iva, eh, sabet bilanċ eh, fil- fil-kontijiet tagħha minħabba s-serpes li hemm fil-pajjiżi l-oħra. Fl-istorja m'hemmx eżempju ta' pajjiż li qed ikattar itkabbir mingħajr esportazzjoni, trid inti tesporta. il-ġerbanja iva tagħmel ħafna imma dan mhux biżejjed irridu nikkonsolidaw il-budget tagħna. dawk li mar, ma nistax najdu li dawk li jamlu marru tajjeb irridu jiġu ikkastigati u dawk li le irridu jiġu premjati. Nixxieq nerġa' nirringrazzja l-Bank Ċentrali Ewropew. Grazie. Grazie, Sur President. L-ewwel ħaġa, nixtieq nifraħ li żewġ rapporter tal-ħidma tajba tagħhom f'mument hekk diffiċli ekonomiku issa waqt ser jibda u għet mill-aktar summits diffiċli ta' dawn l-axar eh, snin. U għatem nuqqas taftajim dwar il-kustjoni tal-Greċja u dwar kif aħna ser naslu biex noħol u mekanizmu Ewropew illi jaħdem jekk ikunem eh, ħtieġa jaħdem bħala netwerk ta' protezzjoni favur l-ekonomija, favur l-istabilità ta' zona euro. Mem lebda dubju illi ir-responsabilità tal-Greċja dik ta' 100%. Iżda hemm ukoll responsabiltajiet kollettivi tagħna lkoll għaliex il-munita unika offriet ħafna ma waslet ukoll għal ħafna djufijiet fil-11 sena illi ilha taħdem aħna ma ridniex narfu illi l-qasma bejn il-kompetitività u il- l-svantaġġi bejn l-ekonomija, l-svantaġġi kbar bejn l-ekonomiji ta' zona euro ma jistgħu qatt ikunu kompatibbli ma l-istabilità u tal-zona euro biex din tibqa tkampa. Dawn l-ostakli jirrigwardaw l-aktar il-Greċja, imma dan l-aħħar waslu kol għal tnaqqis tal-kapacità ekonomika tal-Portugal laqtu kol pajizi oħra pal per eżempju l-Ispanja, Spanja u l-Italja. U ħadd ma jaf ser ikunu l-konsegwenzi tal-ġejjieni. U dan juri kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. Ġifieri, jekk aħna rridu eh, naġixxu eh, fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni, irridu ngħaddu mal-ewwel għal mudell ġdid ta' koordinament ekonomiku, mudell ta' governance ekonomika intergovernativa illi eh, tigarantixxi modelli ta' stabilta u ta' żvilupp, imma illi tista' tmur lilien minn dak li hu l-koordinament tal-budget u tasal għal koordinament tal-budget bi kriterja żejda biex tkopri l-anijiet eh, tal-istrateġijiet tal-Unjoni Ewropea biex jinħolqu aktar postijiet tax-xogħol sostenibbli. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Schmidt ta' żewġ minuti. Grazzi President, Kommissarju. President Trichet. Naħseb il-lura għadda il-żami. U issa għetna għedin fi żmien taqlib veru, imma għalmenu ħadna l-ewwel passew lini lejn soluzzjoni Ewropea permezz tal-Fond Monetarju Ewropew. Istur sur Trixek kellu raġun. Jekk eh, jekk morru zmerċ ħan ispiċċaw fawċ kbir. Illi sibi writ ruħa fortizza soda minkejja l-urgan u l-tempesti li eh, esperienzat, pero xorta waħda rnexxila tiprofi stabilta u toħlo miljoni ta' impjiegi ġodda li ovvjament huwa essenzjali qegħdin f'nofs ta' kriżi. Greċja ma jistax waħħal fl-euro. Ma importax il-munita tiegħek jekk inti għandek dejn u deficit kbir għandek problema. U kienu tkun għar li kieku ma kenniex il-kooperazzjoni tal-euro. Aħna rajna spekulazzjoni, devalwazzjoni tal-munita, kompetizzjoni, ħafna minna rajnija din u ġarrabna din l-esperjenza jiena kont eh, eh, f'Kumitat Finanzjarju ġura Svezja u l vri nafxet ngħid aħna rridu in eh, namlu iktar sforzi hawnhekk, għandna bżonn iktar supervizjoni u jridu iktar koordinament tal-politiki linji ta' politika Ewropea u koordinament finanzjarju li jisħoqlu li semmi l-intuħ Aħna f'ta drabi President nitkellmu dwar spekulazzjoni. Jekk inti tħares lejn iż-Svezja fid-disajnijiet, aħna wkoll kien qed tiġri warajna spekulazzjoni u kienet ħaġa tajba li eh, kien stajna nieħdu ċertu miżuri, konna nafu li kien meħtieġ u ħadna dawn il-miżuri ibsin u l-istess idu jagħmlu pajjiżi oħrajn. Grazzi, Sur Xanetski ċer, kummissarju, president, nixti nevita l-lingwaċ militari li l-predeċessur tiegħi juża dan it-tip ta' lingwaċ belliġerenti ma jixraqx id-dinja tal-banek. Jiena rappreżentant tal-unika grupp politiku f'dan il-Parlament eh, għax u l maġġeranza tagħha eh, ġejja mill-post li lil mill-Eurozon. zon euro. U għalhekk jiena ħajkolli perspettiva differenti numru 36 hija tista' tagħmel ġabra tal-numru ta' persuni li qegħdin jisimgħu s-sur trixxe fil diskors tiegħu. Da fisser li aħna żenin le, ifisser illi ħafna persuni ma jaħsbux li li sibi jista' jkun riċetta għal kriżi jew remedju, jew ħajġi salvara b'xi miraklu. Emin għalli l-Eurozon, il-tortur għalli l-Eurozon għavalur n-nifsu, mbat għalli li jem krizi fil-Greċja. U konġedizzjoni, n nifisa għalix il-krizi ġewa l-Greċja, edda mekka bħabba li daħlet l-oazi ta' stabilta mod bikri wisq. Grazzi sur, kam tisur, kum tis. Grazzi ħafna, jina naqbel li s-situazzjoni ekonomika għatfad li naxnaqt fuq għonek speċjalment dak li naxa samil qat għal-mizzuri li jittaħadna ħadna biex ntejbu il-situazzjoni ma tantx eh, enuna wiz. Komissarju Ren, ħanajt għal-kulħat. ħadd ma takas il-kriżi għax meta ħadd ma takas kien ġej il-kriżi għax meta saret il-koll li wara subajkom u eh, ħriġtu bl-skużi u issa għedin eh, tejdu issa rridu nkunu ibsin fil-mizuri rridu nieħdu. Intom tafu li miżuri li pajsa pal Greċja rridu jiġġieldu kontra il-dejn li għandhom huma vittmi ta' spekulazzjoni ma rridu jiġu wkoll kontra il-deficit tal-munita waħda. Għalhekk Ah, li kienu għadu ninsistaw fuq il-patta stabilta u tkabbir f'periodu ta' reċessjoni ċarament mhuwiex xemer xejn ħlief li e, kattar il-dqat u il-problemi kollha li għandna ekonomiċi u għaj kisser il-koezjoni fl ħarmi l ħar Is-Sur Berger. Grazie Presidente. Is-sitwazzjoni li Greċja tinstab fija hija li żona euro hija waħda ta' min ikkondanna. U l-Unjoni Ewropea titjala jnuna mill-IMF. l imf jgħid li huwa mammar biżejjed biex jgħin il-Greċja L-istituzzjoni tal-IMF hija mexxi ħafna minn ħafna politika tibża li taqaċċajt qudiem il- Eh, il-bqija tal-Ewropa jekk ma ma Maħna irridu nevitaw illi ma jkunx hemm eh, ħarsin ta' regoli eżistenti. aħna irridu nifukaw fuq il-pat ta' stabilità u tkabbir, issa irridu nkonna kontroll ibes fuq il-budget u nirrispettaw il-patta stabilta. Issa s-sur segedi il-minuta. Grazie President. Il-problema eh, hija illi ħafna darbi ma taqdin waħlu f'min għandu t-tort aħna nittamaw li darġi darba nistaw nikxfu għom unħamru l wiċċom il-daw il-personi. Aħna edin eh, minħabba dil-krizi, minħabba fija, mux minħabba personi li ħalsu t-taxxi, minħabba l-banek, imma minħabba l-kumpaniji l-gbar eh, li eh, li ħol din il-situazzjoni edin fija. Jekk aħna jekk wieħed irid eh, jistabilixxi ruħu f'pajjiż irid ikollu awtorizzazzjoni minn dak il-pajjiż u mbagħad u jimpjega ċertu persuni, pero dawn il-persuni nifisom ma jistgħux jidħlu f'trade unions. U dawn huma kollha irregolaritajiet illi waslu għal kriżi, jgħinu għal biex għal kriżi u kulħadd irid jerfa' fis ta' responsabilità tiegħu. Grazzi il-Sur Garcia Margajo. Mewx etaw. Mela naddu għas-Sur Sanchez Presedo. President, il-krizi li għaddejjin minna hija l-ar waħda li l-ar emmek mill-metta bniet il-komunità. Għandek hemm il-Lemon Brothers li fallew din biddu tal-kriżi, issa l-GDP tesa 4% nuqqas 4% l 2009 u d-deficit pubbliku u kololi hemm persuni mingħajr xogħol. Allura qed nippruvaw ndaħlu miżuri mhux tas-soltu biex nerġa'w ndaħlu profista tal-kreditu. aħna qegħdin inħarsu lejn il-kupru moderat mingħajr ħafna inflazzjoni. Irrid ikollna għalhekk allokament ta' kreditu tajjeb. U mhux li wieħed iserraħ fuq dawn il-miżuri straordinarji illi jisser tagrava is-sitwazzjoni. Għana rridu nħarsu fuq kif il-prezzijiet qegħdin jimxu għal-assi finanzjarja u l-għanin nħarsu lejn id-dejn livelli ta' dejn biex nigarantixxu valuri u prezzijiet fil ekonomija kollha kemm Biex nikkonsolidaw finanzi pubbliċi, ovvjament, aħna rridu naħdmu flimkien mod intelligenti biex nistimulaw investiment u nipermettu eh, dan jipermettina li nerġaw eh, l-ekonomija tagħna jerġgħu jieħdu rruħ u permezz ta' impjiegi ġodda li nieħolqu. Aħna rridu nerġaw nsibu l-aħjar bilanċi globali nistaw namluwa, imma rridu nkoperaw bejnietna u naħdmu fl-imkien jitfit. U għabbissek li nistaw insaħu koordinament intern tagħna u nerġaw lura għal situazzjoni stabli fil-Eurozone, fil-żona euro. Aħna rridu nkunu deċiżivi meta qed nippruvaw nittrataw problema tal-Greċja għaliex inkella nkunu u kien wisq inċertezza madwar l-Ewropa solidarjetà kooperament huma iż-żewġ lati tal-moniti tagħna, tal-monita tagħna. Kif intqal ħafna lingwi hija destin komuni tagħna. Aħna marbuta miegħu. U l-Greċja forsi hija l-fisqija hawnhekk li titsaffija, allura nżuha bħala eżempju. Grazzi sul Garħar. Grazzi, il-kriżi ekonomika kellu impatt negattiv fuq l-Stati membri madwar l-Unjoni Ewropea fuq rati ta' għat illi telaw, sparaw il-fuq anzi, u sfortunatament iż-żaza qegħdin ibatu għadi. Il-finanzi pubbliċi ta' ħafna stati membri kienu mdajfa din il-kriżi. Għalhekk sabiex nittrattaw din il kustjoni il-gvern Irlandiż ħa miżuri deċiżivi fl-2008 u fl-2009. Aħna meċin lejn 14% tal-GDP. Il-azzjoni tal-gvern stabilizza deficit fl 11.6% tal-GDP fl-2010. Il-azzjoni li tihdet mill-gvern hija aktar marfa marufa madwar il-swieq eh, internazzjonali u s-spejza tal-self eh, tal-Irlandis relativ għal benchmarking stabilizza ruħu aħna din hija darba l-oħra fil-Komitat Ekonomiku Monetarju. Il-President tal-Bank Ċentrali eh, faħħar il-Gvern Irlandiż għax dan huwa fuq qudiem eh, f'dak inxaqsab ma' ġustament fiskali u u eċċessi ta' xra filmija mija li kull ħafna miżuri straordinarji sabiex wieħed jirġa' iġib il-finanzi f'posthom. Aħna l-Irlanda għadu post tajjeb għal-kummerċ u aħna sen nżommu 12 eh, fil-mija tagħna. Grazzi inti qbist ftit il-ħin tiegħek is-sur ċer, il-krizi fil-zona euro turina xperikli għanna qoddimna f'dak nġaqsam proġetti ekonomiċi illi mumiex msaħħin b'analiżi tajba imma b'konsiderazzjoni ideoloġiċi minn flok. Speċjalment meta dawn suppost ikopru kondizjonijiet ekonomiċi differenti fossi pajjiżi differenti u dan jistaqsina jekk ċertu pajjiżi kellhom jitlu fi żona ewro meta daħlu. F'ċertu punt e, e, il-kustjoni seret iktar proġett politiku milli ekonomiku biex wieħed ikun jista' jħaffef integrazzjoni Ewropea u din hija xi ħaġa issa li forsi ħajkollu ħallas qares għalih dak il-ċittadin. Aħna maħniex biss problemi ta' nuqqas ta' dejn ta' dejn kbir u nuqqas ta' disċiplina il-messati membri irridu jizzorvew fuq babazi ta' pajjiż bot individwali. Grazzi, sur Maj Kristin Verġa. Verġa. Eżis kollegina, rajt il-rapport u kontri pjuttost staġba staġba u koll għalir ismaj ċertu eventi minn dadda l-ħodu. Għalli faċi eccezzjoni kuħat għat jitkellem dwar li għataw il-budget, u stintejbu l-inflazzjoni, għataw eh, il-dejn. Pero ħafna sati membri ma laħu ma mal kriterji meħtieġa aħna rridu Ewropa li tista' ġesti l-għażliet ekonomiċi u soċjali. Il-kriżi tal-Greċja hija waħda ċara hija eh, il-Bank Ċentrali li qed jidilha stamen. Fl-Ewropa l-Bank Ċentrali marretejn il-banek u issa meta kien xaqsam il-Greċja eh, u dawk li għandhom l-istess problemi ma l-ħaddiema li ħajkollhom iħallsu u il-pensjonanti li kienu vittmi tal-spekulazzjoni finanzjarju. Aħna bżonn Ewropa differenti, Ewropa ekonomika u soċjali biex jgħin il-kolħat u mux il-xiftit personi biss. Grazzi sur Pasqa. Grazzi fuq l-isqarrija annwali tal-2009 fiż-żona euro u finanzi pubbliċi din tispeċifika s-sitwazzjoni fl-2009. Ovvjament, l-ekonomiji um, ehm, naqsu fil-pass tagħhom. U din ġu ta' fuq livell individwali ta' f'kull pajjiż għax kull pajjiż għandu sitwazzjoni differenti. U il-miżuri ta' kontra kriżi eh, huma differenti. Il-sforzi eh, tal-Unjoni Ewropea biex timplementa ċertu miżuri bazza ta' solidarjetà ma tantx għenu għalli ħafna pajjiżi ma eh, mxewx kif suppost u dawn huma mexjin lejn il-falliment. Aħna rridu nħarsu lejn dawk il-ġganti bħal eh, ċina u Indja dan ir-rigward. Kif edna, il-sitwazzjoni differenti bejn eh, eh, eh, pajjiżi differenti u għalhekk aħna rridu nħarsu kif nsaħħu il-finanzi pubbliċi. Ma minnenkejja partijek aħna rridu irkonna ristrutturar. Il-produtturi biss jiġġeneraw il-tħul għal kulħadd. Grazzi. Surġuri. Grazzi. Fl-2008 l-Bank Ċentrali Ewropew kellu ħabat twitxu ma sfidi l qatt mara bħalhom qabel. U għax eh, kien hemm din il-kriża li ma bħala. U kien hemm il-kriżi tal-ekonomija reali ħiex il- il kolħat il-banek kienu blokkati, ħadd ma kienet jisellef ix-xejn lil ħadd Is-sitwazzjoni inbidlet ftit imma minkejja din il-bidla ma nistawx ma narawx id-diskriminazzjoni li lem il-barra mill-żona euro. Aħna naħseb għadġi xejna kontra it-Trattat tal-Lisbona għax fil-qoffol tal kriżi f'Ottubru tal-2008 ma garantixejniex il-ugwaljanza ta' kondizzjonijiet ta' dak li nxaqsam ma' likwidità. Infatti, operazzjonijiet mal-banek danizi biex jgarantixxu l-likwidità neċessarja illi ma kienx hemm l-istess kondizzjonijiet dakin eh, l-xaqs mill-Ungerija u l-Polonja. Eh, ma natawx l-istess garanziji dawn. U din tista' twassal biex tkabbar l-sfiduċa, nuqqas ta' fiduċa fil-suq. Ħaġa oħra il-fatt li aħna qegħdin naħdmu x'ipprovaw ntejbu s-sitwazzjoni jt ikollna kundizzjonijiet n l kulħadd ma jistax ikollna ċertu kondizjoniet li mhux eh, sew għal xi wħud. Issa għandna eh, konna dan il- eh, ħtieġa bazzat fuq il-Komitat Ewropew għal sistemi neċessarji u Rridu namlu minn kollox biex naraw li kunna minn kondizjoniet indaqs għal dawk li huma l-barra mill-żona euro. Aħna ma rridux ikun hemm diskriminazzjoni, jridu naħarbu minnhom. Aħna ma nistawx nissagrifikaw il-prinċipju tar unifikazzjoni Ewropea. Dan il-kuntest, grazzi. Grazzi sur kutax żewġ minuti. Grazie President, eżis kollegi. l-essenza tar-rapport tal-Bank Ċentrali u mal-miżuri eċċezzjonali li aħna rridu ndaħlu fil-kriżi. U tajjeb li tajna kreditu l-Bank Manik Ċentrali ma membri tal-Unjoni mhumiex fil-żona euro u kol ġew affettwati bil-mod qawwi u azzjoni minnaħat tal-Bank Ċentrali huwa wkoll importanti. Dan ir-rigward, il-deficit u d-dejn pubbliku dawn għat fost persuni taħt il-25 sena dawn ma affarijiet li l-Ewropa kollha qiegħda tiffaċċa u din il-kriżi waslet għal kriżi ta' identità nis qegħdin jitilfu l-identità tagħha qegħdin anke biex jissopravvivu biss, jissopravvivew ma' diffiċli. U dinja situazzjoni diffiċli li jitinstab fi stati membri kollu li konna stabilta fi stati membri kollha. U jidina fuq żmien twil mhux fuq żmien qasir. Irridu naraw kif ħan waqfu kriżijiet minn tal-ġejjini, kooperazzjoni multilaterali, eh, dawn is-sistemi ta' bikrija, ta' tussija bikrija ma tajbin ukoll. Jina u nilqa din il-board eh, ta' European Systemic Risks na tajja pilli konna kifedna din it-tussija bikrija kontra riskju sistematiku u kunu nistaw niġildu kontra ċertu eh, problemi jridu kunu nistgħu naġġiċu mod malajr. Irid konna governanza konġunta ekonomika. Aħna rridu iktar responsabilità fiskali u aktar sorveljanza sabiex ikonna bilanċ bilanċjali. Mm, tajjeb. Grazie Sur minuta. Grazzi. Kobessarju. President. Il Sur Almunia għalenna fi Strasburgu li jista' jkun hemm problemi b'ktar il-qoddim xejn ma nbidel fl-Iżlanda fl fiż-żona Ewro mkien. L-Iżlanda probabbilment l-unika pajis l-Ewropa illi jilħaq il-kriterja ta' maskri. Se jiġri jekk ma jnaqdux mal-żona eh, Ewro. Fisser li żona Ewro tant ħad tkun f'qada mwera illi laqas ma tkun tista taċċetta pajjiż żgħir u responsabbli fiskalment. X'tib ta' messaġġ qegħdin nibatu l-pajjiżi oħrajn pal pajjiżi pal latvja Għalli aħna għandna programm tal-IMF. Għandna għandna ċertu pajjiżi li għandhom l-euro u ma xort għandna problemi kbar bil-qat. Ġifieri illa għaliex dawn ħanġiprofaw nkoviċuwa billi iżommu dawn ir-rati għolja ta' munita li jitfaħam l-ħar tibatu taxxi hmm. L-2008 kienet sena importanti ħafna għal global Ewropea. Dan bin set ser eh, ġeli l-krizi tmur għallar. U aħna irridu nużaw ċertu għodda. U din ma kienieċ faċli għalli sibi illi kellhom ħabtan wiċċaw ma' ħafna sfidi. Tul 2008 li sibi għadġaw banek ċentrali oħrajn Ewropej biex jiformaw approċ koordinat biex jipprovdu s-sistema bankarja bħafna likwidità fuq żmien qasir u dan l-approċ. U li kien ta' suċċess. Jiena nistiq nappoġġa l-kollega tiegħi fil-konklużjonijiet illi wasal għalihom ma dak nixtaqsam il-prestazzjoni tal-ECB. Jiena naqbel illi sena 2008 kien strumentali u illi dawk li kienu responsabbli kienu pruvaw jelbu il-problemi u l isfidi u għamlu l-almu tagħhom. U nix ukoll naqbel ma dawk li qalu li kien hemm nuqqas ta' trasmissjoni ta' salvagwardji mill-banek għall konsumatur u sutri xeħu nota ta' dan. U nixtieq ngħid illi dan huwa rapporti bil-lanċat ferm u biċċa xogħol tajba ħafna mill-sur xikluna. Grazzi. ċino Beres? Grazzi, Sur President. Kollega, Janklont unker ma setax ikun maħna unek. Na żewġ rapporti tajbin. Jina naħseb illi il-rapport ta' xikluna iħares lejn ċertu punti bażiċi ta' dibattitu. Iżda f'dak għandu xaqsa minn ġej wara iksu trixxe rridu nasmu demokrazija u dialogu monetarju importanti hawnhekk. Irridu naraw ukoll kif ser jaħdem il-bank u kif ser jiġi amministrat. Rapport ta' Sven Gigold. Surren, dan jirreferi għalik u mux għal-Bank Centrali Ewropew. Riskju għed nifacċaw bħalissa f'dak għandu xaqsam il-ħidma ta' zona euro. Huwa illi aħna nżarmaw il-modell soċjali tagħna dan huwa riskju l-predeċessuri tiegħek għal-Muna ħares lejn riżultati lejn x'inkiseb kiseb f'dak li għandu xaqsam situazzjoni tal-euro. Iżda inħolqot diverġenza bej l-istati membri fi zon euro. Din hija situazzjoni bħalissa. Jena naħseb li minn fassa li trattat u l-patta stabilita kienu sottovalutaw din il possibilita u din hija xi ħaġa li ħaniddu nikkonsidraw għal żewġ raġunijiet. Ewwel ħaġa biex nifmu l-patta stabilita, ovvjament stabilita fil-finanzi pubbliċi trid tkun xi ħaġa ewlenija, imma din mhux biżejjed minħabba l-kompetenzi nazzjonali f'dan il-qasam l-istati membri ma jihdux gost jitħlu sanzjonijiet kontrihom stess. Din mish kooperazzjoni tajba ħafna. U dan huwa l-ispirtu ta' tim li inti eh, tivvinta dinja l panaċeja li rridu noħol. U dan irridu namluħ, għaliex jekk ma namluħx mhux ser ikun ekonomija Ewropea deċenti. Jina naħseb l-istrateġija 2020 ma semmix qed isir dwar dan, dwar dan il-punt. Jina naħseb li narġgħu naqbdu dan il-punt u nħarsu lej il-bażi fiskali li aħna għandna. Grazzi. Grazzi l-kellim li mis-onorevoli għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. L-effetti tal-kriżi finanzjarja fuq il-finanzi pubbliċi tagħna Eddin joħol u problemi kbar f'bosta pajizi. Eddin innaqsu il-sigurta soċjali. Aħna irridu natu attenzjoni kbira għal dak li qed jiġri fil-finanzi pubbliċi tagħna fuq perjodu medju ta' żmien. Aħna kellna l-pal ta' stabilità u ta' tkabbir, sfortunatament l-istati membri ma applikaw x'dan. U għalhekk issa aħna spiċċajna b'dawn id-deficits fil-finanzi pubbliċi tagħna il-qofol tal-problema ovvjament tinsab fil-politika ekonomika tagħna. Aħna irridu nippruvaw intejbu is-sitwazzjoni tal-impjiegi u dan ser iwassal għal deċiżjoni diffiċli rridu jieħdu l-politiċi aħna l-politiċi. Aħna rridu nibbilanċaw l-infiq tagħna, irridu nżommu f'moħħna s-sostenibilità wkoll. U ovvjament aktar ma wieħed jolli it-taxxi aktar ma wieħed ikun jista' jagħti bażi stabbli għad kabbir tal-finanzi pubbliċi. Ovvjament hemm differenzi bejn l-istati membri. U dan jista' jkollu effett konsiderevoli dwar kif aħna nittrattaw problemi bħal mhuma l-pensjonijiet. Stabilità u tkabbir kif qed huma importanti wkoll l-impjiegi U kol aħna rridu nieħdu miżuri strutturali biex niżguraw is-sostenibilità tas sistema tal-pensjonijiet tagħna. U kol aħna rridu nitrattaw malajr il-problemi tal-finanzi pubbliċi tagħna u nibilanċaw il-kontijiet tagħna. Jien nixtieq nistaqsi kif il-Kummissjoni ren għandu l-intenzjoni illi jimplementa il-koordinazzjoni il koordinazzjoni bejn teħita deċizjoni, deċiżjoni ekonomiċi fi żminijiet diffiċli. Kif nistgħu nikkontrollaw l-ekonomija tal-Istati membri dak li għandna bżonn huwa ta' politika ta' budget ta' sew stretta, grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ludwigsen għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Sur President. Jiena nixtieq nitkellem dwar tliet punti ewlenin fir-rapporti. L-ewwel ħaġa. Aħna rdu nitkellmu dwar il-finanzi pubbliċi. Iżda mhux biss dwar it-tfaddil. Aħna wkoll irridu naħsbu dwar x'nistgħu nagħmlu biex aħna inwaslu qatt kabbir ekonomiku u nitrattaw nindirizzaw il-qatt. F'bosta pajjiżi aħna rridu naqtaw l-ispejjeż fis-settur pubbliku. Iżda fl-istess waqt huwa importanti illi nagħtu spinta li tħul permezz ta' tkabbir ekonomiku pożittiv. Jiġifieri aktar nies li jaħdmu aktar nies li ħassu t-taxxi. Fir-rapport tal-Onorevoli Xikluna aħna nistgħu naraw illi hemm ħtieġa għal trasparenza fis-settur finanzjarju hemmhekk għandna ħafna x'namlu li nkunu miftuħa li nkunu trasparenti jippermetti biex aħna jkollna opportunità tajba biex nevitaw tranzazzjonijiet li jistgħu jkunu ta' sogru fis-finanzjarju dan huwa tajjeb ukoll biex niżguraw li supervizjoni tkun aktar effettiva biex bekk aħna nkunu nistgħu nagħtu spinta lil fiduċja taċ-ċittadini. U hawnhekk li sibi għandu rwol ewlieni li sibi irid eh, iżid it trasparenza fil-ħidma tiegħu stess. Jiena naħseb l-ewwel pass siwi għandu jkun li jiġu publikati il-minuti tal-ECB eh, Governing Council il-Kunsil ta' Gvernanza tal-Bank Centrali Ewropew għandna bżonn ta' din it-trasparenza. Dan huwa prinċipju fundamentali fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jaslu f'pajjiżi illi l-iktar jinsabu f'periklu. Din hija xi ħaġa tassew meħtieġa. Ir-rapport ukoll jagħmel ċar biċ-ċar illi għandna bżonn li jkollna politika approċ għal politika ambientali ċar. Aħna irridu nibdlu il-politika tagħna, irridu nagħmluha aktar ekoloġika. U l-iżvolta ekonomika trid timxi it fit mal-fokus fuq ir-rinnovabbli, l-enerġija rinnovabbli u s-sistemi ta' trasport tagħna. Billi nagħmlu hekk biss nistgħu ikollna tkabbir ekonomiku sostenibbli. Grazzi. Grazzi. Sur President, aħna qegħdin naraw devalwazzjoni kompetittiva fil-2009 qegħdin jiġu verifikati il-politika ta' solidarjetà tagħna. Irati ta' kambju qegħdin jintilfu u tfaddilu kol qiegħed jintilef. Kif nistgħu nibqgħu niproċedu hekk? jista' jkun li jkun hemm xi tentattivi nazzjonali li tiġi falsifikata l-logħba Ewropea. Dawn huma attakki ta' spekulazzjoni u l-Greċja tissofri minħabba fihom bħalissa u jista' jkun li dalwa dan se jolqot pajjiżi oħra Ewropej. Għandna bżonn ta' solidarjetà ta' vera meta aħna niġġieldu l-problemi ta' dejn sovran. Din il-kriżi ma laqtitx biss l-Greċja, imma laqtet ukoll il-fiduċja fl-Ewro. U għalhekk jekk aħna ser ngħinu l-pajjiżi li jinsabu f'periklu ejjew nappoġġaw is-solidarjetà eh, ta' sistema għandna bżonn ta' European Bond Market biex nevitaw illi kollox jeħel minħabba illi konna ħafna dejn illi jiġi minn bosta pajjiżi fl-istess punt. Jiena naħseb illi kull imkien fil-fora kollha dawn inkludi l-istituzzjonijiet internazzjonali aħna irid ikollna politika tal-euro u demmek tiġi rappreżentata. U l-euro jrid tiġi rappreżentat fil-G20. Jiena nixtieq li stati membri oħra jsibu fiż-żona euro wkoll il-poplu jrid ikun entużjast mod ġenwin. Zona Ewropea tal-Euro trid timxi id fit mal-koordinazzjoni tal-budget, mal-armonizzazzjoni tal-politika fiskali ekonomika. Jekk dan nagħmluh mela ġejjin tagħna huwa żgurat. Grazzi. L-onorevoli Sikjeski għal żewġ minuti il-krizi hija marda illi eh, soltu twassal għal mhux biss għal fejqan imma wkoll għal mekkaniżmi ta' tisħiħ imma jistgħu wkoll e, twassal għal komplikazzjonijiet jew inkella għal dannu speċifiku għall istituzzjonijiet ejjew naħsbu kif waslet din il-marda din il-kriżi f'bosta każijiet il-marda e, tasal minħabba illi jkun hemm traskuraġni Jew tista' tiġi minn barra wkoll. Il-kawża tal-azzjonijiet tagħna huma azzjonijiet li jmorru kontra l-mekkaniżmi tas-suq. Il-suq minnu nnifsu mhuwiex kapaċi illi jagħmel restrizzjoni ta' din it-tip ta' spekulazzjoni minnajr ma jkun hemm supervizjoni jew monitoraġġ l-iktar meta aħna din nitkellmu dwar monitoraġġ ta' sitwazzjoni mhux tas-solta fis-suq tagħna. Sissa s-suq finanzjarji ġew monitorati mill-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-Istat. Il-globalizzazzjoni waslet għal istituzzjonijiet globalizzati u suq finanzjarju globalizzat. Iżda l-istituzzjoni ta' sorveljenza xirqa ta' monitoraġġ Ewropej għadhom ma ġewx imwaqfa. Is-suq huwa immexxi mill-mitħul jew inkejla mill-ispejjeż. Il-kriżi ma bdietx mill-2008, iżda bdiet sena qabel bil-kriżi tal-ikel u l-ixkil fis-suq tal-enerġija illi huwa kontrollat mistrumenti politiċi. Il-qada li nsabu fiha bħalissa hija minħabba illi ma ġewx adottati il regoli ta' stabilizzazzjoni. Il-twissijiet il minħata tal-Kummissjoni kienu delikati ħafna. Il-pajjiżi suppost għamlu ħafna iktar aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar integrazzjoni u komunità aħna rridu naġixxu flimkien, irridu nammettu l-iżbalji tagħna, irridu nitolbu skuża u rridu nitolbu għal aktar kollaborazzjoni. Irridu naġixxu biex ma ntaqlux il-foqra eh, li dawk l-iktar dajfa bil-spejjeż tal-kriżi. Aħna rridu napoġġaw ukoll il-pajjiżi illi l-iktar jiġu effettwati. il-kellem jiġi interrot mill-President. Onorevoli Karas, membri, Sur President, Sur Trixej, jina nishtiq nir-ingrazzjakom, nishtiq nir-ingrazzjak Sur Trixej, mux bis għal-ħidma tijak ta' din is-sena, ma l-ħidma kolla tijak inti bnidem indipendenti, loġiku, serju, kompetenti, responsabli, anke fi zminijiet ek diffiċli. Surren. Jina naħseb illi l-azzjonijiet tiegħek u d-diskorsi tiegħek tassew man koraġġanti. Jina naħseb illi inti trid tkompli għaddej eh, f'din it-triq illi diġa qbad. L-euro huwa hija ankra, ankra ta' suċċess anke fi żminijiet ta' kriżi il-patta daw ta' tkabbi irrit jgħinna biex aħna nsolvu l-problemi ta' Greċja u pajjiżi oħra. Il-Prim Ministru tal-Greċja l-ġimgħa l-oħra hawnhekk f'din il-Kamra qal illi mhuwiex tort tal-euro. L-euro hija parti mis-soluzzjoni minn l-euro aħna ma stajna qatt ministraw kull tip ta' riforma jew nkella niksbu eh, l-anijiet li xtaqna niksbu. Anke dawk l-aktar intlaqtu b'mod ħażin minn dan iħossu li huma protetti mill ewro mela jew ma nikkritikawx l ewro Issa jekk taqraw il-gazzetta u taraw eh, x'qed dwar il-Greċja, forsi eh, ikun xi ħaġa tkun xi ħaġa tajba jekk xi membri tal-Kunsill ma jaqgħux għall populiżmu domestiku imma jgħinuna biex aħna insibu soluzzjonijiet komuni Ewropej huma ma jistawx jiksbu permess ta' sussidi huma eh, iridu appoġġ biex huma jimplementaw ir-riformi tagħhom il-pjanijiet ta' tfaddil. Kummissjoni, sur trixe jistaw jagħtu din l-għajnuna ħadd ma qal illi eh, l-affarijiet mhumiex possibbli. Biex nikkonkludi. Aħna unjoni monetarja ma miex ekonomika, Aħna bżonn ta' unjoni ekonomika biex tipprovdi rabtiet bejn l-istati membri dan ifisser iridu nikkoordinaw il-politika tal-budget, iridu narmonizzaw il-politika tat-taxxi u irridu nikkoordinaw il-politika ta' taħriġ u l-politika ekonomika u soċjali wkoll. Dan u dak li għandhom l-istati membri, għandhom jagħmlu l-istati membri aħna qegħdin nistennew impenn fuq dan u aħna irridu naġixxu fl-interess tal-ewro wkoll. Grazzi. L-onorevoli Jasloveska għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Signori, is-sena l-oħra kienet sena diffiċli għal żona euro. Eh, bdiet bil-Slovakkja eh, daħlet fil-żona euro spiċċat bil-problemi tal-Greċja. Rajna l-kriżi, l-akbar kriżi ekonomika dinija mill-tieni gwerra dinija. Issa aħna kif irridu eh, nkampaw bl-sfidi li għanna, fl-ma direzzjoni irridu nimxu u li ma tip ta' politika ekonomika irridu kolla l-Unjoni Ewropea. Dan kollu għaparti minn dan id-debattitu jinixti nisbet l-attenzjoni ta' konfuqat mill-aspetti il-krizi ekonomika, l-problemi tal-Greċja u dibattitu għatwali dwar eh, dan juri illi asma fl-Europa Jose Manuel Barroso l-nar il-ġimgħa illi għaddiet irrefera għall-idea ta' appoġġ għal mekkaniżmu speċjali għal pajjiżi fiż-żona euro li għandhom problemi finanzjarji. Skont Barroso il-prinċipju għandu jkun dak eh, dak li għandu jitwaqqaf mill-membri ta' zona euro. Jiena hawnhekk waqt li qed nitkellem, nixtieq nappoġġa lill kummissarju Lewandowski u l-Professor Jatorowskowski, il-Ministru tal-Finanzi Pollak, jiena nissieħeb mal-appell tagħhom U ma l-appell ta' ħafna minnkom biex nisguraw li ħafna mill-istati membri u jinkludu dawk illi jinsabu l mid-zona euro jkunu prezenti biex tiġi mwaqfa eh, jiġu maf mekkanizmu ta' assistenza. Il-Polonja eh, ser dotta din il-munita unika dal-waqt. Aħna nixtiequ nkunu responsabbli għat-tiswir tal-ġejjeni taż-żona euro, u ma niskludux il-membri ġodda minn dan id-dibattitu hekk importanti. Ejjew eh, ma naqsmux l-Ewropa f'Ewropa mhux fi żona euro, euro Ewropa fi żona euro, xwara kollox aħna Unjoni Ewropea waħda. Jiena nixtieq nappoġġa l-elementi kollha ta' riżoluzzjoni li jsejħu l-Kummissjoni Bank Ċentrali Ewropew u l-membri tal-Eurogrupp biex aħna biex huma jappoġġaw il-proċess ta' tkabbir ta' żona euro. Li dan għandu jsir skont il-kriterji attwali il-gvernatur tal icb għandu jiġi ringrazzjat tal-ħidma tajba tiegħu li iktar f'dan iż ek hekk diffiċli għall-Ewropa, grazzi. Grazzi, onorevoli. Tajjeb, issa ser ngħaddu għal kedġ DI. Ser jitkelmu xi kollegi, ser jitkellem il-kollega Mijaros. Eh, grazzi, grazzi sur President. Nishtiq nirringrazzja il-Komissarju President tal-ECB u rapporters għaliex huma indirizzaw din il-kwistjoni hekk importanti għalina eh, bċertu eh, ftuħu preċiżjoni. Minkejja l-sforzi tagħna jbeżżana l-fatt illi l-qatt u d-dejn pubbliku hija dejjem jistiet kważi fil-pajjiżi kollha anke fi Slovakkja m'hemm l-ebda ċessjoni. Infatti il-qatt qabeż 13 fil-mija pajizi huwa l li daħal fi zona euro. Huwa sofra eh, daqitar ta' kbar fuq livell ekonomiku soċjali iżda l-maġġoranza tal-poplu ta' Slovakkja eh, iħoss li l-euro hija xi ħaġa tajba u għalhekk huwa importanti li l-euro jżom il-prestiġju tiegħu, is-saħħa tiegħu. U l-Parlament irid jgħin l-isforzi tal komissjoni u tal-Bank Ċentrali Ewropew biex ma jsir ma jisir l-ebda falliment f'dan il-kamp. U importanti li konna integrazzjoni eh, fuq livell eh, xira u koll f'dan l-ambitu. U dinja xi ħaġa li l konsil irid bil-fors jitratta, grazzi. Issa l-Onorevoli Ziman Tasmansitis. Sur President, Aziz kollegi, minħabba illi għanna situazzjoni ekonomika diffiċli ma nistawx nistennew illi ser nirkupraw malajr il-krizi finanzjarja waslet għal programmi ta' appoġġ finanzjarju illi ma dawn il-programmi ma ġewx armonizzati bejnietom u l-flus ta' bailout intużaw ukoll għal ħtiġijiet interni ta' bosta banek. Walek illum qegħdin niffaċċjaw il-konsegwenzi. L-SMEs edin ifallu. Qegħdin ifallu għaliex hemm nuqqas ta' self ta' kreditu. Ovvjament, l-ICB qed jagħti likwidità imma jekk aħna rridu l-istess livell għal kulħadd mela allura nistgħu naslu għal irkupru e, ta' malajr. Jiena naħseb li l-ICB e missu żgura l likwidità wkoll li l-in mid żona euro. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Bronz għal minuta. Grazzi, Sur President. Il-rapporter xur xikluna għal li l-ECB kien prova jaspandi l likwidita imma l-likwidità ma innataċ mill-banek għal konsumaturi tagħhom. U dan ġara kemm fl-żona euro kif kolli l żona euro partit tiegħi huwa kuntent li l-Unjoni Ewropea baqgħet il-barra mid-żona euro għaliex il-munita tal-istat tirrifletti l-ħtiġijiet tal-ekonomija tagħha mhux il-ħtieġa medja ta' 27 stat membru. Kif wieħed jista' jżomm il-munita tiegħu apparti minn din it-tweġiba, il-kreazzjoni u distribuzzjoni hija fidejn il-kumpaniji privati u l-banek kummerċjali dan huwa minnu kemm fl-Unjon fi żona euro kif ukoll il-barra mid żona euro. it tħaddim tal-kreazzjoni tal-kreditu tal-flus trid tiġi mneħħija mill-idejn tal-kumpaniji privati poter żejjed ta' infiq biex jiffinanzja problemi tal-infrastruttura, per eżempju, irrit jinħoloq mill-gvern u irrit jintefa fiċ ċirkolazzjoni u mux jinħoloq mill-banek u jieġi msellef fil ċirkolazzjoni. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Brons. Grazzi Onorevoli Brons, Petri Luhemsa. Grazzi, matul din il-krizi rajna bosta problemi ferrati ta', ta kambju. U dan jikkontrasta mal-protezzjoni tal-euro. l vantaġġ ta' munita waħda u aċċess għal likwidità li jingħata mill-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna stajna nevitaw ir-riskju ta' tibdil fir-rati ta' kambju fi żona euro. U il-riskju ta' dawk li jinsabu e, li l-in mid-żona euro huwa ikbar. U għalhekk irridu nikkoordinaw il-politika fiskali u dan kena namluħ diġa qabel u jien naħseb dan ser iwassal biss fil ġajjeni il-Bank Centrali Ewropew jgħid din hija raġuni biex aħna nkabru żona euro biex nipproteġu lil kulħadd minn dan l-ixkiel ekonomiku li jista' jinħoloq. Grazzi. L-Onorevoli Kaltenbach. Grazzi, grazzi ta' bilħaq tal-parti tal-rapport illi twissina jekk ikun hemm tnaqqis eh, kbir fis-salarju. Grazzi ta' dik il-parti, jiena ma naħsibx illi t tkabbir ekonomiku u l kompetitiva tal-Ewropa hija kompromessa hawnhekk. Aħna rridu nippermettu biex iċ-ċittadini tagħna jkunu jistgħu jgħixu u jaħdmu u għalhekk huwa meħtieġ li aħna insawru din id-direttiva fid-dawl ta' dan kollu. Jiena naħseb li aħna għandna bżonn ta' konsiderazzjonijiet soċjali u ekonomiċi hawnhekk, għandna bżonn ta' qafas eh, ekonomiku biex in-nies ikunu jistgħu jgħixu rdu inkoraġġixxu l-investiment, ir-riċerka u l-iżvilupp, għaliex hekk dan ma nagħmluhx l-Ewropa misser tkun stabbli jew kompetittiva fuq ix-xena dinija. Aħna ma rridu nagħmlu l-ebda xkiel għal dan kollu. Jekk dan ma nagħmluhx tajjeb aħna rridu nerfu l-pis, jekk ma ninvestux fil-poplu, aħna mhux ser ikollna Ewropa li fil-ġejjin ser tkun sostenibbli. Dan idu nżommu f'moħħna, grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Bozza. utolsó hozzászóló ebben a, ebben a Grazzi tal-li għalletni nitkellem. Jina ma xtaqx nintervjen. L-Honorable Vertman. Ċe, grazzi ħafna. Il-krizi finanzjarja eh, tissuġġerixxi li jrid ikollna kontroll tajjeb tal-budget stana. il eurozon iż-żona euro għandha jkollha wall reali fil-politika fiskali imma mhux iċ-ċittadini huma dawk li jridu jipattu għal l-iżbalji. Tajb, se sannala il-proċedura catch the eye u Jean-Claude Trichet, President tal-BCE. Għanna dilek il-mikrofonu. Grazie ħafna, ċe, tal-li tajtni il-mikrofonu xtaqt ngħidlek li jiena jgħat hawnhekk quddiem il-Parlament u ili nżur il-Parlament għal xi sitt snin u nofs u dinja l-ewwel darba li qed naraw u qed nisma' daqshekk diskorsi, proposti, analiżi. E, jiena Qed inħoss li xi ħaġa vera tajba li hemm diversità qed nipprova jiena nerġa' ntenni l-messaġġ prinċipali li qed eh, iva eh, kollox kien relevanti u eh, jistħollu li nisimaw. Hemm ħafna sfidi għal PCE U kienem u koll min faħar l-BCE għax seta dan e, f-moment propizju jena naħseb li jena fl-imkien mal-kollegi tijaj provajna namlu laħjar li nistaw f'ċirkostanzi e, eh, eccezjonali l-arċ ċirkostanzi mittini eh, gwerra dinija u forsi l-ar mill-ewwel gwerra dinjija wkoll eh, kieku mm, ma ħadniex azzjoni immedjata. Imma hemm ħafna sfidi hemm dawk li qalu li l-sfidi kienu hemmhekk għal banek ċentrali oħra fl-Ewropa u l-bqija tad-dinja. Jiġifieri lkoll koll kemm aħna għandna responsabilta x'naqdu. Jiena naqbel ma dawk li qalu li ma nistawx najdu aħna li żminijiet diffiċli issa għaddejna minnhom spiċċaw. Le, għadna fijom għad ma nistawx najdu li kollox se jmur għan normal irridu e, aħna mm, nkomplu noqodu attenti eh, billi natu stabilta billi nkunu kredibli kif natu l-istabilita aħna nafdaw li aħna t-nikontribuixtu lejn tkabbir sustenibli u għol intan piegi b'mod sustenibli tafu li l-messaġġ tagħna huwa riformi strutturali biex ninnovaw il-potenzjal ta' tkabbir fl-Ewropa u importanti ħafna li jkun hemm impjiegi fl-Ewropa. Messaġġ li smajtu u li aħna vera naqblu miegħu fil-BCE ma nixxieqx ovvjament nimwieġeb fisim il-Kummissarju imma il-gvernijiet eh, tal-Ewropa tas-27 tas sitta, xieġifiri dawk li huma parti ta' zona ura, ovnament il-governanza importanti ħafna u għalek aħna qed nitolbu responsabilta għal mm, pajjiżi kollha kemm jekk huma membri ta' 16 jew le biex dawn jaqdu responsabilità tagħhom biex dawn jagħmlu sorveljanza. Għanna bżonn aħna li ikolna l-implementazzjoni sħiħa tal-patta stabilità u tkabbir, servaljanza ta' politiki fiskali din fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u s-servaljanza u koll tal-riformi strutturali u l-implementazzjoni ta' dawn ir-riformi surveljanza tal-evoluzzjoni tal-kompetitività eh, fl-ispejjeż speċjalment dawk li qegħdin parti miż-żona Oro ma nixtiex nidħol fiktar dettalji dwar il-Greċja u l-kwistjoni differenti ħafna eh, jiena weġib tal-ħafna mistoqsijiet flekon per eżempju qudiem il-Parlament li nista' ngħid huwa li l-Greċja eh, għandha eh, mudell x'tista' segwi l-Irlanda. L-Irlanda li kellha problemi kbar kien hemm membru li semma dan il-fot fatt u l-Irlanda ħaddet il-problema bis-serjetà u kienet determinata, e, kienet professjonali ħafna u rrid x'inhu l-ħiliet tagħha u jiġifieri kulħadd jista' jara f'dawn il-passi. Għalhekk nixtieq eh, nerġa' eh, ngħidilkom li s il-deċiżjoni tal-BCE fuq il-miżuri li tieħdu mill-gvern Grek dawn il-miżuri huma ikkonvinċuna u ħeġġuna dwar is-sitwazzjoni fit-tul fiż-żona euro aħna se natu Eh, riżultati fil-10 snin u 20 sena li ġejjin l-istabilità ta' prezzijiet ta' ma' definizzjoni tagħna ġifieri li aħna dejjem għamilna mill-bidu tal-BCE. Tistgħu tafdawna, nistgħu aħna nuru l-affarijiet fil-prattika aħna qed ngħidu u nitkellmu dwar il-fatti mhux ċifri biss, ikolli nisħaq hawnhekk li kull membru ta' zona euro jaf li l-medja tar-rata ta' l-inflazzjoni fl-Ewropa inqas minn 2% jew viċin 2% fil-futur eh, ta' nofs iż-żmien u imbijat huma jieħdu ħafna benefiċċju peress li huma parti miż-żona euro, amma nistaw ma jistawx dawn ipoġġu ruhom biss fis-sitwazzjonijiet nazzjonali. għax dan se jkun differenzi minn dak li niggarantixxu. Aħna iva e, nimxu mal-mandat u huma irridu jagħmlu l-istess. Kulħadd jemmen fl istabilta u tkabbir tal-Ewropa. f'ħafna okkażjonijiet eh, u rejna li aħna l-iktar trasparenti f'din id-dinja. aħna l-iktar trasparenti għal dak li għandu xalaf samma konferenzi stampa wara l-laqat tal-bord tal-gvernaturi. Aħna aħna mhux qed aħna ma natux l smiet ta' dawk li qed jivvotaw għal ħaġa u dawk li qed jivvotaw għal ħaġa oħra għax aħna nazbu li l-messaġġ huwa li aħna maħniex ġabra ta' individwi imma aħna kulleċ il-Kunsil tal-Gvernaturi huwa il eh, dak li jott. Ah, ġifiri aħna le maħnix eh, fi situazzjoni normali, irridu aħna namlu riforma fil-swiq finanzjari eh, bir-reqqa ħalli bekk naċċertaw li ma, ma nerġawx nisprunaw krizi kif eh, kellna naddu minna. Umbat, l-aħar punt fuq il-Polonja u l-Ungerija għax kien hemm membru parlamentari li semma l-Polonja u l-Ungerija li mhux qed jiġu trattati kif suppost mill-BCE, naħseb li il-membru mhux informat u nixtieq inħeġġiġa sabiex tmur eh, fil-Banek Ċentrali ta' dawn iż-żewġ pajjiżi tkun tista' tara il-provi li il-BCE Eh, qed jikkopera mill-rib ma' dawn iż-żewġ banek ċentrali għal benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi Sur Trixxe. Issa Kummissarju Ren. President, membri onorevoli, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu serju. Imlaħħam smajt x'inhuma l femmet tagħkom u nista' nikkonkludi li hemm appoġġ wiesa għat-tisħiħ effettiv ta' governanza ekonomika kemm fiż-żona euro kif ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Fl-opinjoni tiegħi id-dibattu ta' lum kien ta' valur u dan ukoll Insu kien il-bidu il, il, il uh, tal eh, xoll li tisir qabel il-Kunsill Ewropew tal-lum u għadam. U nixtieq ukoll li xoll li nikkonsulta jiena forsi ftit wara lajt il-Kumitat Ekon. Hemm żewġ azzjonijiet li nistgħu nieħdu sabiex insaħħu l-governanza ekonomika dawn huma importanti. Per eżempju, Mela, meta jkollna sorveljanza budgetarja eh, li tkun iktar b'saħħita iktar korretta, rridu aħna nużaw rakkomandazzjonijiet ukoll u eh, rridu u koll natu twissijiet l-istati membri jekk hemm bżonn. It-tieni mbagħad ħaġa se tkun sorveljanza preventiva ta' zbilanċi makroekonomiċi u eh, differenzi fil-kompetitività tal-Istati membri ta' zona euro kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Irridu nindirizzaw l-isbilanċi u xaħġa ovvja li l-iktar bżon urġenti huwa bla dubju ta' xejn jinstaf fi dawk il-pajjiżi li għandhom zbilanċi kbar u deficit kbar u mm, kompetitita fi prezzijiet dajfa, mhux biss il-Greċja hawnhekk imma nistgħu nibdew mill-Greċja. Ħaġa ovvja li ma nistgħux u ma rridux infissru li kulħadd se idajjef il-performance tal-esportazzjoni fuq dawk il-pajjiżi li għandhom surplus. Jiġifieri fi kliem ieħor lan huwa li ma nam ma nridux li l-Bayern Munich jilabu kontra Olympic Lyon ma rridux li noqogħdu inġel li ġilduhom il-pajjiżi. Isnaħt nitkelmu nitkellmu fuq timijiet differenti li jilabu kontra xulxin. Signori, zona euro u fl-ħar mill-ħar l-Unjoni Ewropea u madwar dan. Grazzi ħafna, Kummissarju Ren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 a few points. Grazzi, xi punti. Nixtieq nieħu l-opportunità sabiex nirringrazzja l bce għal kooperazzjoni u disponabilità sabiex jwieġeb għal ehm, mistoqsijiet differenti li għamilt. Jiena nixtieq nirringrazzja xaddu relaturi tiegħi għaja teamwork tagħhom u li qablu fuq l-emendi ta' dan ir-rapport għalhekk wessaw il-ftejn. Aħna rajna li r reċessjoni reċenti hija sfida Imma it-tensjonijiet fi żona euro mhumiex ġodda u ma marufa aħna nafu li għat maħniex eh, zona blaħjar munita imma irrit imma huwa għalhekk li aħna rridu nkunu innovattivi, rridu insegwu prinċipi ekonomiċi li huma xira u politiċi ekonomiċi. Ovvjament dawn għandhom ikunu inklużi fil-prinċipju ta' koezjoni soċjali. Hemm dawk li qalu li l-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jgħin il-Greċja għax mhuwiex permess bil-klawżola no bailout ta' artiklu 103 ta' Trattat tal-Unjoni l unjoni Ewropea. Dan kollu mm, ħaġa li timplementa bailout u ħaġa oħra li mm, tipprovdi għajnuna finanzjarja temporanja. Nafu li għanna ħafna għazlit u d-dimna, wħud minn dawn li jistaw jiġu mwetqa eh, fi mm, fil-futur rib u dawk fil-nofs iż-żmien. Kif qalu l-kollegi li tkellmu qabli u pala Ewropej il-koll kemm aħna Eh, xtaqna li l-euro ikollu suċċess. Nistgħu naċċertaw li jkollu suċċess. Ġifieri il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Kunsill u il-Bank Ċentrali Ewropej aħna rridu nikkoperaw bejnietna u insibu triq ta' suċċess il-qudiem. L-aħħar punt tiegħi rridu aħna nerġaw nirrestawraw il-fiduċa pubblika permezz ta' miżuri li jinkludu iktar trasparenza, iktar ġestjoni tar-riskju kif ukoll regolamentazzjoni adegwata. Rridu aħna naċċertaw li kriżi mm, ta' l-istess daqs ma terġax tirrepeti ruħa. Grazzi ħafna. il-kellim lejmis l-aħħar kellim fil-fatt Is-Sur Gigol dal 3 minuti. After this debate uh, Wara dan id-dibattitu jien nixtieq nagħmel tliet punti ta' malajr. L-ewwel nett jekk naraw l-opinjonijiet differenti f'din il-Kamra, aħna m'għandniex l-istess opinjoni fuq l-kwistjoni ta' sbilanċi, u għalhekk hemm differenzi li kienu ċari quddiemna u rridu nagħtu r-reqqa kollha speċjalment fil-punt li nixtieq nagħmel t tsur trixe u l-kellimi l-oħrajn, ma rridux ninjaraw dawn l-affarijiet, ma rridux nagħlqu għajn waħda. Għanna l-problema ewlenija ċentrali li għandna prinċipju li l-ispejjeż iridu jikbru skont il-miri ta' inflazzjoni kif ukoll il-produttività Kien hemm pajjiżi li kellhom żidiet olin wisq u għalhekk tajjeb li naġixxu. Iżda min-naħa l-oħra hemm pajjiżi li jużaw il-politika tat-taxxa kif ukoll l-arranġamenti tas-salarji biex ikunu lilin inqas mill-limitu stabilit. U jekk dan ma narfuħx, nafu li memx bil, fuq dan l-approċ, iżda rridu naraw il-bażi ekonomika ta' zona euro. Din għaxxekke li zona euro hija ta' poriklu, għalhekk ma rridux nagħlqu għajn waħda fuq dan. U nħeġġixkom biex dan il-fatt ma tinjorawx. Meta naraw il-qada tal-Greċja u l-programm ta' stabilità li ġim faħħar, jiena nixtieq nisħaq li hemm problema ewlenija Nixtieq nirreferi għal żjara tiegħi fil-Greċ l-ġimgħa li għaddiet. Ħafna miċ-ċittadini fil-Greċja jħossu li f'dawn l-aħħar 10 jew 20 sena ħafna nies saru onja taħt ċirkostanzi li ma kinux ġusti. U jekk intom tfaħru l-isforzi tal-Irlanda ma tistawx tqablu mal qada tal-Greċa. Għaliex iċ-ċittadini tal-Greċa jħossu li qegħdin ibatu minħabba affarijiet li ma kinux kawza huma. Għalhekk nħadġek surren li tpoġġi pressjoni fuq il-gvern Grik biex isiru jkollhom serjetà kbira fuq il-ġit li ġi akkumulat fl modi Inkella il-programm mhux se jiġi u ħaj falli. Dan ukoll minħabba raġunijiet ekonomiċi u għalhekk irridu niżguraw li dan il-programm jkun ġust soċjalment u dan għadu mhux il-każ. Grazzi. beżarum.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 Señorías, ocupen. Signori, jekk joġobkom, hudu postkom biex nkunu nistaw nibdow il-votazzjoni. Grazzi. Il-Signor Golnish ha pedido la palabra por alusión. Il sur Golnish talab għal-kelma biex jamel remarka personali. Jekk joġbok, għandek il-kelma. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President. President. Sentenza tal-Marzu, ta' nhar 19 ta' Marzu, fiser li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropea qalu li l-maġġoranza tal-Parlament marru kontra eh, liġi li morru kontra l-immunità skont l-artiklu 10 tal-Protokoll Internazzjonali. Il-kollegi tijaj talbu din taħt il-Luigi Romagnoli. Dan kien suġġett ta' prosekuzzjonijiet